Colleghi, buon pomeriggio. Cominciamo subito anche perché abbiamo Sban of tajab senjuri nibdew mill-ewwel għax għandna aġenda pjuttost mimlija fis-sem il-Kumitat Krim nilqafosna il-Kummissarju Malmstrom li hija Kummissarju tal-Affarijiet Interni bekk il-Kumitat tagħna jista' jiddiskuti ma' affarijiet li jirrigwardjawna direttament. Il-Kummissarju kif tafu hija responsabbli wkoll fost ħafna affarijiet. L-affarijiet li għandhom xieqsu ma' sikurezza, speċjalment il-kriminalità organizzata u l-mafja. Taħta jaqdok is-suġġetti li huma ta' interess qawwi għall krim bħalma hija kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta' investigazzjoni tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri. anki ġifiri f'dak li rigward l-armonizzazzjoni tal-liġijiet nazzjonali, speċjalment dak għandu x'jaqsam mal eh, reati sanzjonijiet penali li għandhom x'jaqsmu mal-kriminalità serja ta' natura transkonfinali. Il-Kummissarju sam il-bidunet tal-mandat tagħha u rrit interess qawwi f'dawn is-suġġetti li għandhom x'jaqsmu mal-kumitat x-xogħol tal-kumitat tagħna u li ħajkun qed jaħdem fuq u matul il-mandat tagħna dan il-kumitat u nerġa' ngħid kieku ma kinitx għad disponibilità tal- signore eh, tal-Komissarju Malstrom u li qalet l-affarijiet kif numa, aħna llum kieku mhux qegħdin diskutu fuq dawn l-affarijiet u laqqas ma ħankunu qegħdin niddiskutuhom bħala membri ta' dan il-Kumitat Parlamentari. Qabel ma nisimgħu x'għandha xi tajt il-Kummissarju Malmström nipproponilkom illi inqasmu diskussjoni jekk l-ewwel ikollna preżentazzjoni ta' Sinjura Malstrom mbagħad ikollna l-ewwel round mal-koordinaturi tal-grupp, mbagħad ikonna tweġibiet tal kummissarju u wara ngħaddi l-kelma l-membri parlamentari l-oħra. Ngħaddi għal kummissarju Kirchberg. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sinjura President Sonja. Eh, Sinjuri, il-bar li tajjeb lilkom u grazzi tal-istadintuna nkun fostkom hawnhekk illum sabiex eh, Nibdew bix-xogħol ta' dan il-Kumitat Speċjali juri l-impenn qawwi tagħkom mal-ġieda kontra kriminalità organizzata xaġa għal qalbkom u importanti għalija wkoll. Jiena qed hawnhekk biex nibda din id-diskussjoni wkoll u għalhekk nixtieq nagħti daqsxejn ta' sfond dwar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq dawn il-punti. Wara jiena ħanku qed nistenna bil ħerqas il-mistoqsijiet tagħkom sabiex nifhem ukoll x'inhu huma s-suġġetti li tixtiequ tiffukaw fuqhom fix-xhur li ġejjin u sabiex naħdmu flimkien. Tistgħu nista' naċċertakom li aħna ħanamlu l-almutana sabiex inkunu tajnuna għalikom fil-ħidma importanti tagħkom. L-inizjattiva propja li ġiet adottata f'Ottubru minn din il-Kamra tisħaq illi l-kriminalità organizzata hija waħda mill-ikbar tettidi tas soċjetà Ewropea l valuri tagħha din il-kriminalità organizzata teffaċċa l-abilitajiet tal-individwi, tal-komunità, tal-kumpaniji tagħna illi jgawdu drittijiet demokratiċi tagħhom. Timmina wkoll il-possibilità illi l-awtoritajiet jagħtu servizz tajjeb iċ ċittadini tagħhom u wkoll tagħmel ħsara fil-fiduċja u il-konfidenza tant meħtieġa f'din iż-żminijiet diffiċli ekonomiċi. Huwa diffiċli wieħed jikkwantifika eżattament kemm tiswa kriminalità organizzata ovvjament ġib magħha sofferenzi kbar għal persuni affettwati, ma taffettwa wkoll is-soċjetajiet tagħna dwar tieni pjantazzjoni ta' unjoni Ewropea dwar l-istatistika ta' kriminalità fit-tieni nasa din is-sena aħna nittamaw li nagħmlu progress ukoll biex niġbru l-istatistika fis-snin li ġejjin, imma l-ispejjeż huma kbar u l-azzjoni deċiżiva meħtieġa sabiex tiġi indirizzata din il-kwistjoni hija enormi kemm fuq livell Ewropew, fuq livell lokali, fuq livell nazzjonali, kollox. Ippermettu li ntikom xi eżempju tal-ispejjeż, pereżempju ħasil tal-flus. Skont l-IMF jiswa għal madwar 816 il 100 biljun dollaru Amerikani kull sena. Dan huma ċifri anomri u dana jirrappreżenta GDP tal-Polonja bħala limitu minimu jew kellha bħala limitu massimu tal-Italja, ġifri enormi il-flus. il vizi ta' droga 1.5 biljun ċittadini Ewropew jikkonsmaw il-kokaina fuq bażi regolari u dan qegħdin ngħidu ċittadini kollha ta' Ċipru u Malta 120 miljon euro jintilfu kull sena għal fl-Unjoni Ewropea ħabar korruzzjoni din hija waħed fil-mija tal-GDP annwali tal-Unjoni Ewropea. Iġifieri il-gruppi ta' kriminalità organizzata jaħdmu kemm mal-frontieri esterni fuq l interni tal-Unjoni Ewropea u Ovvjament l-impatti jvarjaw fuq l-ekonomija Ewropea mem l-ebda stat membru wieħed waħdu li jista' jindirizza din għat teddida sew. Għalek għanna bieċa xol importanti rridu nżidu il-politika komunitana ġifiri leġislazzjoni u nipromuovu kol miżuri prattiċi sabiex intejbu l-kooperazzjoni pratika u l-ġestjoni fuq il-frontieri. Il-politika Ewropea interna waħda mhix biżejjed fil-ekonomija globali l-istabilità politika u d djufija politika taffetwa l-dinja kollha mhux biss eh, l-inna manki reġjuni viċini tagħna, u għalhekk għandna bżonn strateġija integrata, għandna bżonn ta' sħubija ta' strateġija, dialogu politiku ma' pajjiżi terzi u eh, organizzazzjonijiet reġjonali għad siru dejjem aktar importanti l-approċċ tagħna sa dattant għal kriminalità organizzata kien politika strateġika bbażata fuq il-politika strateġija eh, komuni il-sim tajjeb tal-xogħol u prioritajiet komuni dana kollu qiegħed fil ta' Stokolma u kien ukoll fl-Istrateġija interna tas-sigurtà tal-Kummissjoni ta' Novembru 2010 kif taf il-Kummissjoni qiegħda tagħmel segwitu ta' dan b'dibattitu annwali anke magħkom bħalissa qegħdin inħejju l-rapport annwali li jmiss. L-Istati membri għandhom ukoll prioritajiet ta' operazzjonijiet konġunti għall infurza ta' liġi dik li hemm magħrufa bħala ċiklu politiku Ewropew għal kriminalità organizzata u magħruf ukoll bħala il-ċiklu tal-armonizzazzjoni dan jsir permezz ta' aġenziji tal-Unjoni Ewropea. Għandna erba' partijiet fl-istrateġija tagħna l-ewwel azzjoni kontra tipi ta' kriminalità serja dawn qegħdin jiżdiedu fid-daqs tagħhom u dawn huma gruppi kriminali li għamlu ħafna flus iktar affarijiet importanti hawnhekk għandna pereżempju cybercrime u traffikar fil-bnedmin. It-traffikar tal-bnedmin hija hija reat serju u mhux suppost għadna naraw fl-2012 seħħ fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk jeħtieġ li jkun hemm azzjoni b'saħħitha kontrihom. Id-direttiva tas sena li għaddiet tipprovdi dispożizzjonijiet robusti għal protezzjoni u għajnuna l-vittmi u tikkonferma li l-vittmi m'għandhomx jiġu kastigati għal forsi reati żgħar li kellhom jagħmlu bil-fors. Din il-leġiżlazzjoni fi ftit ġimgħat oħra ħadd tiġi akkumpanjata minn strateġija long term li tindirizza l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea ħames li ġejjid u tagħmel prioritajiet konkreti u passi konkreti għall-Unjoni Ewropea. Il-koordinatur Ewropew ħad kompli taħdem sabiex tikkoordina x-xogħol fil-ġlida kontra kriminalità organizzata u traffikar naħseb li ħafna minnkom diġà ltaqgħu magħha minn Marzu tas-sena li għaddiet meta ħadet il-kariga tagħha. Mbagħad hemm il-kwistjoni wkoll tal ċiberkriminalità kriminalità fejn għandna bżonn ta' aktar sforzi minnaħa tal-komunitajiet Ewropej, aġenziji u s-settur privat. Hemm direttiva ġiet adottata s-sena li għaddiet dwar isfruttament sesswali ta' tfal fejn aħna ndirizzaw il-pornografija ta' tfal fuq l-internet, il-proposta ta' direttiva tal-Kummissjoni fuq sistemi tal informazzjoni parsa qed tiġi diskussa fil-Kumitat Libi jew ukoll eżempju ta' kif nistgħu nistgħu nindirizzaw aħjar l-attakki tal-sistemi bankarji bħalissa wkoll qed jitwaqqaf ċentru ta' cybercrime fl ewropol sabiex jinsaħħu l-intelligenza kriminali naqsmu informazzjoni u analiżi għall infurzar tal-liġi mal-Ewropa kollha. Suċċess dan kollu ħajkun qed jiddependi minn kif jikkooperaw l-Istati membri u mir-riżorsi disponibbli. It-tieni nett għandna wkoll ta' passi sabiex immexxu il-kriminalità biex naraw se nagħmlu mill-introjtu minn din il-kriminalità organizzata. Dan huwa punt importanti nafa kom jekk aħna rridu ndajfu il-networks kriminali irridu naraw il-flus, irridu nattakkaw il-flus, irridu naraw x'inhuma l-motivi finanzjari din ħaġa għalhekk li minħabba fija proponejna xi xhur ilu direttiva sabiex l-istati membri jkunu jistgħu jikkonfiskaw jiffrużaw il-flus illi jidħol minn din l-attività kriminali illi eh, ovvjament kienu qegħdin jibbenefikaw minnu l-kriminali għandna bżonn ta' regoli ktar ċari u estiżi fuq il-konfiska, għandna bżonn ta' regoli ktar saħħa b'saħħithom fuq il-konfiska meta jkunu ġew konfiskati l-assi u nippermettu wkoll il-konfiska meta il-persuna suspettata per eżempju tkun marida moribanda jew tkun ħarbet fejn ma nistawx ġifiri naqbdu il-persuna, xorta jista' jkun hemm konfiska. U bekk l-istati membri anki għom sabiex jikunem hemm ġestjoni tal-assi frizzati u jkun hemm uffiċċju ċentrali. Ġestjoni tal-assi hija importanti wkoll sabiex daw l-assi ma jitilfux il-valur tagħhom matul il-proċess u fuq dan jiena qed serraħ fuq l-appoġġ tagħkom għax naf li huwa importanti wkoll ħafna dan għal dan il-kumitat. Kif tafu aħna prezentajna wkoll il-pakket kontra korruzzjoni li jinkludi mekkaniżmu ġdijt sabiex nindirizzaw l-azzjonijiet li qegħdin jagħmlu l-Istati membri min-naħa tal-dar rigward ta' kriminalità organizzata aħna sħakna. li dan il-pakket huwa xi ħaġa li jindirizza ir-regoli attwali kontra korruzzjoni illi ma ivarjaw ħafna bej stat membri u jħor mu miex bizzejet, aħna nabżon ta' aktar impen fuq livell ta' stati membri u għanna bżon u koll ta' rakkomandazzjonijiet ta' kull stat membri individwali. Aħna għedin nħorġu l-ewwel rapport is-sena d-dieħla u ħanoħorġu mbagħad rapport ieħor kull sentejn wara dan it-tama li jkun hemm bej bejn xogħol tagħna u l-ħidma ta' dan il-kumitat għaliex affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' korruzzjoni dejjem huma sensittivi ħafna sabiex ikollna analiżi tajba xi ħaġa li tiswa tassew għandna bżonn ta' appoġġ min-naħa tagħkom. Il-kuntatti tagħkom fil-Parlamenti Nazzjonali huwa importanti ħafna wkoll. Qed nagħtu ma dak l-istati membri sabiex naġġornaw l istandards għal ġlida kontra ħassil tal-flus fit-task force u kolla l-OECD hemm verżjoni ġdida tal rakkomandazzjoni ta' task force li bina dwarhom din is-sena dan jinkludi Lingwaċ aktar saħtu dwar it-trasparenza ta' persuni legali. Jekk l-autoritajiet ikunu jafu minn huma is-sedin tal-autoritajiet u ta' trust sumbat hekk biss ikunu jistgħu jsegwu il-flus jintraċċawhom sabiex jaraw l-oriġini. Dwar ir-rakkomandazzjoni ta' Task Force il-kollega tiegħi Michel Bonnier qed ħejji informa fuq din id-direttiva ta' ħasil ta' flus kooperazzjoni mas servizzi tiegħi. Aħna fl-istess ħin qegħdin nevalwaw biex naraw jekk hemmx bżonn ta' direttiva ġdida fuq sanzjoniet kriminali tal-ħasil tal-flus minnaħa tal-Unjoni Ewropea u b'nek aħna nilqgħu l-opinjonijiet ta' tilet għanna bżon ta' ċess aqwa għal skambju ta' informazzjoni bejn l-autoritet ta' enforzat ta' liġi fl-Unjoni Ewropea u li minna informazzjoni hija vitali sabiex nidentifikaw nagħmlu persekuzzjoni u nżarmaw il-networks kriminali. Dwar l-aċċess tal-informazzjoni, l internazzjonali huwa fattur importanti għal kriminalità organizzata. U l-Kommissjoni l proponiet fi frar tal-2011 proposta fuq id-data tal-Unjoni Ewropea u PNR sabiex nejnu l-informazzjoni dwar ir-rotot li jieħdu eh, għatrafikar ta' drogi per eżempju u anke minħabba terrorizmu. Hawnhekk għandna bżonn informazzjoni u għanna bżon għalek nisfruttaw bisħiħ naprofittaw ruħna mill-informazzjoni ta' l-Europa li namlu l-Aġenzija aktar effettiva bħala bħala ċentru ta' informazzjoni fl-istess ħin dejjem aħna naċċertaw l nħarsu id-drittijiet fundamentali. Għanna bżonn ukoll ta' taħriġ. Għalhekk din is-sena ħankunu qegħdin nipproponu skema Ewropea ta' taħriġ inħabba l-infurzar tal-liġi li tkopri l-għodot Ewropea kollha kooperazzjoni transkonfinali sabiex eh, niżviluppaw ukoll tekniċi sabiex niġildu l-kriminalità organizzata. nkunu wkoll qegħdin naħdmu fuq Sepol għaliex qegħdin naraw potenzjal qawwi fil-bini tal-fiduċja u tan netwerks permezz ta' politika aktar b'saħħitha għat-taħriġ fl-Ewropa dwar il-finanzi. Negozjati fuq l-MFF bħalissa kif tafu għaddej fil-qasam tas sikurtà interna, il-Kummissjoni trid font wieħed illi jilħaq eħtiġijiet tal- kooperazzjoni tal-Pulizija tal-Sikurtà fuq il-frontieri u il-ġida kontra terrorizmu. Għalhekk għandna l-aġenziji li jistgħu jgħinuna u ukoll xertu xogħlijiet li hemm huma meħtieġa li jsiru fuq livell Ewropew u aħna nsarħu kol fuq l-appoġġ tagħkom. Nittama li din kienet introduzzjoni utli biex ngħidilkom eżattament fiex qegħdin u xemm ippjanat f'dan il-qasam aħna issa qed nistennew il-kummenti tagħkom, il-mistoqsijiet tagħkom u l-idejat tagħkom sabiex naraw kif nistgħu ntejbu kooperazzjoni ta' bejnietna u bekk nixtieq nagħlaq ukoll biex ngħid illi il-Kummissjoni tappoġġa bisħieħ ix-xogħol ta' dan il-Kumitat. Grazzi. Grazie a lei, commissaria, lei è stata non soltanto chiara ma... Grazie commissario. Għal darboħra din dawn kienu messaġġi ċari immens li aħna rridu nwettqu il-forum varji ta' kooperazzjoni mhux biss bl-aġenziji varji u l-entitajiet kollha li huma deputati għal kontroll tal-kriminalità organizzata inti tkellim dwar it-tisih tar-rwol kol tal-Europol u il-possibilità illi wieħed eh, jagħmel parti minn skambi ta' informazzjoni fuq skala wiesa u inti sem kol eh, mod eċċellenti kemm importanti illi aħna nifmu kemm eh, sistemi kriminali għandhom effett negattiv fuq l-ekonomija. Għaliex basikament bekk ikun sawn kejlu sitwazzjoni. Issa ngħaddi minnu fih għal koordinaturi għal tliet minuti. Nibdew mill-Sur Matje. Merci, Madame la Madame la Commissaire. Grazie, President. Grazie, Commissario. Nishtu nir-ingrazzjakom tal-li għedin għawnek għadintini laqa tal-komitat tagħna u dan huwa sinjal qawwi li qed tina u qed u wkoll biex nissuktaw bil-ħidma tagħna nixtieq nirringrazzjawk mill-qalb ta' dan kollu għax tassew napprezzaw dan il-ġest sabiħ. Nittama li jkun hemm kooperazzjoni tajba bejn il-Kommissjoni Ewropea u dan il-Kumitat. Dan huwa sinjal li qed għaddilna l-inqas. Aħna nixtieq nirringrazzjawk ukoll għal dan l-impenn li qed turi u il-proposta tal-konfiska tal-assi li ħarġin mill attivitajiet kriminali huwa messaġġ qawwi wkoll u xaġa li aħna nilqawha. Din hija waħda mill-iktar proposti qawwija li rajna f'da snin li għaddew u l-EPP huwa kuntent tas-sewbija. Importanti ħafna kif għadd għalhekk li nindirizzaw il-offol ta' kollox il-tal-kwistjoni. Għanna kontenti għalek biex nikoper ma' kon fuq din proposta. Aħna kontenti li jinti impenjata u koll li t-ġilet kriminalità jina kont fl l-ġimma li għaddit u id direttugru għatta aġenti tkellmu fuq din it-tip ta' kriminalità, ħaġa li semmejt inti koll fil-preżentazzjoni tiegħek, kommissarju. Nixtieq nitkellem daqsxejn dwar kif inti tixtieq taħdem fuq dan iċ-ċentru ta' ċiberkriminalità x'mezzi ħajkollhom għad dispożizzjoni tagħhom. Inti semmej dan iċ-ċentru imma il-Kummissjoni eżattament x'għandha f'moħħa x'ha tihom mill-Ewropol biex taċċertaw li jkunu jistgħu jaħdmu tajjeb. Semmejt is-sipol ukoll inti kont kuntenta nisimek issemmihom. Irrid ikollna taħriġ tajjeb għall pulizija Ewropej din mhix xi ħaġa li kienet faċli ħafna sissa kienet aġenzija żgħira inqas minn tletin ruħ fil-fatt U għalhekk naħseb jekk jridu tassew li jkollhom impatt ta' veru allura l-Aġenzija trid issir akkademja tal-Pulizija illi taċċerta li l uffiċjali ikunu tassew effettivi fil-ħidma tagħhom. Il-Kummissjoni x'ħadd tagħmel ħatati riżorsi addizzjonali lil sipol biex ikunu tassew jistgħu jaħdmu bħala uffiċċju ta' jew istituzzjoni ta' taħriġ. X'tip ta' kooperazzjoni qed tara ma' pajjiżi terzi wkoll dwar il-ġilja tal ċiba kriminalità u l-ħasil tal-flus. Zajd nġaġi ktar dwar dan jek joġbu grazzi ħafna, issa ngħaddi għall-onorevoli Fajja. uċa, eh, mħala sejda komissar. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi, Kummissarju Malmstrom. Naħseb li qegħdin nibatu messaċ tajjeb. U bdejna fuq siq tajba wkoll il-kumitat tagħna se jkollu mandat b'saħħtu ħafna. U jiena grat ħafna wkoll li rejt li intiles tal-li tikkopera magħna fuq l-oqsma kollha. Inti għattilna, stess għattilna li dawn huma kwistjonijiet eh, komplessi ħafna l-kriminalità organizzata, l-korruzzjoni, l-ħassir tal-flus, dawn huma suġġetti vasta ħafna, pero marbutin ma' xulxin ukoll. Il-grupp politiku tagħna talab li jkun hemm analiżi wkoll u ħareġ il riżulta illi l evazjoni tat-taxxa tiswa 1000 biljun euro fis-sena L-aktar tip ta' kriminalità organizzata li qed tikber hija l-ċiberkriminalità tiswa l-Unjoni Ewropea madwar 300 biljun euro fis-sena. Dawn huma ammonti enormi. U ċittadini Ewropej skont id-data tal-Eurobarometer huma mħazbin ħafna. Il-mandat tagħna huwa illi neżaminaw il-xogħol ta' stazzjonijiet bħal Europol, Eurojust, u rridu naraw kif nistaw nżidu l-kooperazzjoni bejn awtoritajiet differenti fi stati membri. Il-mistoqsija tiegħi hija din. X'taħsbu dwar il-possibilità li nerġgħu neżaminaw dan il-kumitat, iġifieri illi ikollna xi tip ta' prosekutur Ewropew. Din hija xi ħaġa li ser nindirizzaw ukoll u nixtieq nisottolinja xi ħaġa oħra Żewġ avvenimenti sportivi kbar eh, se jseħħu dal-waqt l-Euro 2012 fil-Polonja u l-Ukrajna u l-lob tal-Olimpjadi fil-Londra. Jiena kemm xejn imħasseb fuq x'ser jiġri, x'ser jkun qed jiġri f'dak li għandu x'jaqsam ma' nisa traffikar ta' nisa l-sfruttar ukoll ta' nisa, nafu x'qed jiġri fil-Ġermanja, x'ġara fil ġermania NGOs urrew ukoll illi l-ammont ta' traffikar tan nisa żdied b'mod sostanzjali fil-Ġermanja. Eh, il-pulizija u s-soċjetà ċivili għamlu kampanja biex iqajmu kuxjenza dwar dan u numru ta' pulizija membri fil-pulizija żdied Naħseb li jkun interessanti ħafna li niżguraw li l-Kummissjoni tkun konxa ta' dan, irridu wkoll niżguraw li r-Renju Unit u l-Polonja jirrikonoxxu dan il-fatt ukoll u jiżguraw li dan nevitawhom ma jseħx. Din hija l-ewwel laqgħa tal-kumitat tagħna u traffikar tan-nisa naħseb li żgur ser jiżdied u l-Kummissjoni tittamel xi ħaġa dwar dan. Grazzi ħafna issa għall Sir Newton. Grazzi ħafna, Signor President, u grazzi Kommissarju tal-ġejt fostna u urejtna u kol ħafna entuzjazmu l-ewwel punt tijaj huwa jista' jkollna kopja tad-diskors tiegħek għaliex kien taqsira tajba ta' fejn qegħdin aħna. Grazzi ħafna. Qed nara li tajliva, grazzi ħafna. It-tieni net mhux ħansolvu din il-problema kompletament żgur. Imma jekk minħabba li dawk li namlu ħassil tal-flus eh, jużaw il-tax havens li huma sponsorati minn l-istat membru li ġej minnu jien. Ma nafx jekk il-kummissarju forsi mhux il-provinċja tiegħek imma din hija xi ħaġa li tħasseb il ħafna nies jekk ikollok l-opportunità minn tista' iċċaqlaq il-flus tiegħek sterlini għal Isle of Man u postijiet oħra. Aħna taħdmu bisħef f'dan il-komitat u se jkollna u proposta mill-rapporter tagħna fl-aħħar. Intom inti taqbel illi dak li tastaw għandna bżonn huwa li nħallu impatt biex ikun hemm rida politika biex imbagħad nieħdu azzjoni. Għaliex inut li jkollna rapport imbagħad nitfaw f'xi fajl, forsi ideja aħjar tkun illi najdu jekk ir-rapport 10 miljun jew 20 miljun xogħol jintilfu minħabba dawn in-nies li tittrattawna b'dawn il-mod, jekk forsi nistgħu nsolvu ħun dawn il-problemi, nistgħu innaqsu l qat madwar l-Unjoni kollha u nistgħu nifrankaw ukoll ħafna eh, tul fit-taxxa minn eh, mill-gvernijiet li jippruvaw inaqsu id-djun tagħhom. Jekk namlu dan f'affarijiet pratiċi, il-pubbliku jista' jitqara nista' jkollna 10 miljun xogħol fuq din jekk nagħmlu din il-ħaġa u għalhekk din dan wassalhom sabiex huma jikkoperaw jieħdu azzjoni. Forsi jista' jkollna xi proposta aħjar kif nistgħu nqajmu din ir-rieda politika. Grazzi ħafna. Issa s-sur stess ħodor professor Sesfer tal ħodar Grazzi Sinjura President, jiena u koll nishtiq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lill-Kummissarju għall-introduzzjoni tagħha. Min tatna diskors wiesa mara mela ma tatna dettalji kbar, però eh, mela dan jiena biex ikopru naħdmu tal kummissjoni u fit fassilti dan ir-rapport. L-kriminalità organizzata hija xi ħaġa komplessa ħafna. Jiena fittixt ir-referenza tal-kriminalità organizzata. Situazzjoni tal-Pulizija tal-Ġermanja eh, li tkopri żew tliet aspetti. L-ewwel net, il-kriminalità organizzata dejjem tinvolvi eh, strutturi kummerċjali li jkunu mfassla b'tali mod li jkunu qishom legali f'pajjiżi il-Belġu għadna kemm sirna nafu illi għal bosta snin kien hemm bank li kien involut biex jaħbi kull tip ta' kriminalità, ġifri se jdu nirkonoxxu l-fatt illi l-kriminalità organizzata hija ma' kull imkien fl-Ewropa. Din l-istituzzjoni wrid ukoll illi l-kriminalità organizzata twassal għal violenza u intimidazzjoni wkoll. U b'dan il-mod l-kriminalità organizzata poġġi pressjoni wkoll fuq il-politiki, fuq il-politikanti u u ukoll il-korruzzjoni. Il-mistoqsija li risna millek hija il-kummissarju responsabilti għal dan, penas li hija ħaġa komplessa ħafna, kif il-partijiet tal-kummissarju jaħdmu flimkien? Din il-ġida kontra il-korruzzjoni għandha bżonn l-intervenzjoni ta' bosta oqsma tal-minnaħa tal komissjoni prosekutur eh, pubbliku huwa essenzjali wkoll. Jekk tħarġ minn it-Trattat ta' Lisbona, naraw li eh, tikkonċerna wkoll il-frodi fil-budget Ewropew rridu naraw li kunem kooperazzjoni bejn servizzi ġuridiċi li jmorru lil-lin mill-kwistjonijiet ta' frodi fil-flus Ewropej. Issa nixtieq nagħmel suġġeriment f'dak l għandu x'jaqsam max-xogħol ta' dan il-kumitat Aħna nixtiequ li namlu morru fis-Serbja pajjiż importanti ħafna f'dan il-kontest, nafu li hemm hemm ħafna korruzzjoni. Serbja hija wkoll pajjiż li jiseb fl-Unjoni Ewropea, u nafu li hemm taħdidiet li qed isaħħu bħalissa forsi l-Kummissjoni tista' tagħtina xi ħiel biex niżguraw illi fil-vjaġġ tagħna nimxu eh, bl-aħjar mod possibbli dan se jkun f'nofs lulju jekk ma tistax tagħmel dan inti forsi tista' tajdenna l-Kommissjoni, Sur Kirkop. Signora President, nixtieq ngħid xi ħaġa fuq il-kumitat tagħna il-Kummissarju staturenat dawn numru ta' nies edin jiddubitaw xinu ma l-aspetti varji ta' dawn ta' xol ta', dal-komitatu xandom komuni apparti it-titlu ta' kriminalità. Nasab l-aktar ħaġa importanti e, fl-opinjoni tagħna hija illi nirrikonoxxu l-importanza li jkollna approċċ konġunt mal-Kummissjoni. Bħalma smajna wkoll minn bosta mustaqsijiet li saru sissa għaliex huwa diffiċli li titkellem fuq tal Gonzata partikolari jek tkunx il-mafja fl-Italja jew f'pajjiżi oħra fejn hemm kriminalità organizzata simili. U diffiċli li titkellem fuq iċ-ċiberkriminalità, diffiċli li titkellem ukoll fuq il-traffikar tal bedmin u l-ħasil tal-flus eh, b'mod iżolat. Jina naħseb u mill-esperjenza tiegħi ta' dawn l affarijiet nafu koll li dawn huma kollha maqogħdin fl-imkien U għalhekk il-mistoqsija lill kummissarju hija din. Peress li nħoss li dawn huma kolla maqdin flimkien, nixtieq inkun naf kif taħseb li se jsir progress dak għandu x'jaqsam mal-iskambju ta' eh, informazzjoni utli dan diġà iddiskutejnieh mal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. tal infurzar tal liġi tal liġi U dan diġa qed issir xi ħaġa anke mill-Europol u mill-kriterji li għandha s'issa tista' tagħmel xi ħaġa dan, però naħsbu li mhux biżejjed u naħseb li r-riżultat ta' dan il-kumitat huwa li tipprovdi eh, modi ġodda kif u nista' jsir dan. Nixtieq nqajjem ukoll mistoqsija li qajjimt eh, l-aħħar darba li mentri mhux qiegħda fuq l-aġenda tagħna nispera li tal-inqas ikun hemm inkoraġġiment minnaħħa tal-Kummissjoni li s-servizzi tal-intelligenza ta' pajjiżi tagħna u servizzi oħrajn ta' alleati madwar id-dinja ikunu jistaw jaqdu r-riżorsi tagħhom flimkien biex jippruvaw jgħinuna. U x-xogħol li sar sissa biex naslu biex eh, nidentifikaw il-kriminalità u dawn il-nis kriminali ikunu fejn ikunu, ikunu nistaw nidentifikawhom. Grazzi ħafna, onorevoli Kirkop. Istur Sandegard. Grazzi. Qed nitkellmu hawnhekk dwar problema gravi ħafna komissjoni tkellmek dwar ħafna aspetti ekonomiċi illi huma importanti ferm. Iżda il-problema li qed nitkellmu dwar hawnhekk huwa li nkunu nafu fejn il-kriminalità organizzata għandha relazzjonijiet ma' dinja tal-politika. Ġifiri fejn id-demokrazija ma tistax taħdem sew u fejn da mhux possibbli mbagħad illi nadottaw deċiżjonijiet demokratiċi fejn għandna nadottaw dawn deċiżjonijiet demokratiċi. Jiġri fejn jridu nagħmlu xi ħaġa, meta jridu nagħmlu xi ħaġa. Eh, Kien hemm dwar programm ta' Stockholm dwar l-aspetti kollha tiegħu. Netkellmu dwar x'qed tagħmel kummissjoni, iktar kooperazzjoni, specialment fuq il-profili tal-organizzazzjoni ta' kriminali Dawn huma affarijiet kollha li jridu jiġu uh, miflija sew, għandna bżonn forsi x-xut ukoll, dik kwistjoni tax-xut. Imma mistoqsija tagħna hija din, x'miżura nistgħu nadottaw biex indaħlu wkoll is-soċjetà ċivili. Jien ma nħassibx id din il-ġrida kontra din il ta' organizzata nistgħu nirbħu għajjek ma ndaħlux is-soċjetà ċivili fiha. Ġifieri niftu aktar nimirħu aktar f'ġoġo soċjetà ċivili għax il-kriminalità qiegħda edha tikber mod mistur minn taħt u għandna bżonn nitfgħu iktar dawl fuq. Għalhekk aħna nagħmżon involvu s-soċjetà ċivili biex bekk ikun nistgħu ninġildu mod ħafna ħjar kontra s-soċjetà ċivili. Pereżempju, kriminalità organizzata, pereżempju di tal-kontijiet ehm, fil-bank, naf li hu suġġett kontroversjali, ma iktar minn dawn il-kontijiet fil bank segreti, mela aktar ħajkun diffiċli inti tagħmel xi ħaġa ah, dawn il-bejtiet eh, fiskali wkoll semmew dawn diffiċli li inti eh, tagħmel xi ħaġa dwarhom jekk ma tistax tmisshom hemmhekk jidhom xi ħaġa mbagħad il-evażjoni fiskali eh, ma nafx x'inhi s-sitwazzjoni fl-Iżvezja ma fil-passat eh, kien hemm dawn il-kontijiet fiskali għavi kontijiet il-bank li kienu pubbliċi biex inti tkun tista' tara min qed ħallas xiex għal teżor pubbliku fil-kontijiet pubbliċi ġifieri aħna rridu nimirħu aktar, rridu nkunu aktar miftuħa aħna irridu nagħmlu aktar dan ir-rigward ċertu pajjiżi li qegħdin eh, jittrafikaw il-bniedem. U anki għal dak li huwa l-qawwa tax-xogħol li mhix qiegħda mħallsa tajja, perżakkament nitkellmu dwar żmien jasar nerġa' u il-kondizjonijiet tax-xogħol u tal-ħajja u tal għajxin huma tal-waħx, allura eh, is-soċjetà ċivili trid tkun tista' tikkontrolla aħjar eh, x'qed jiġri madwarha biex eh, dak li kun jitħallas kif suppost, per eżempju, fuq il-post ta' xogħol bekk inkunu nistgħu niġildu kontra kriminalità organizzata. Issa minħat tal-Kommissjoni, kif trid eh, iddaħħal il-soċjetà ċivili hawnhekk biex tuża mbagħad bħala strument ta' ġlida kontra il-kriminalità? Fil-Kommissjoni dwar il-kontrolli pereżempju tal-budget hawnhekk qed nivvotaw dwar il- dwar nivotaw, ma nitkellem dwar aktar il-qoddim. Xtaq nirreferi għal president għal dak li diġa semma Sur Matjell ġimma li għaddiet il-30 ta' Mejju aħna għamorna l-ħejg jina sidnuni minn id-direttur tal-Europol sidnuni parlament biex niftaħ il-konferenza annuali fil-qasam tal-Polizija Ewropea u jina għedt dak iż minn kemm urejt kif aħna sawa sanna din il-ħolqi dan il-komitat. E, Jena kelli ħafna laqad bilaterali minn e, il-Komissjoni Nazzjonali ta' Spanja, del-Kap tal-Polizija Kolumbjanu mal-FBI u l-DA. U jiena rajt li hemm ħafna responsabilità minn naħa tagħhom illi jikkooperaw mal-kumitat tagħna. Il-bidin rrida hija u elementi li fuq ħana nirriflettu għanna nużaw ehm, f'kull rigward. Jiena nishtaqt nagħmel mistoqsija lejk sur kummissjon għal komissarju. Xinu ma l-perdi ta' żmien li fija ħan naħdmu biex l nevalwaw mill-ġdid il-deċiżjoni għafas 841 ehm, tal-2008 fuq il kriminal organizzata. Da suppost għajsu fis-sef l-2012 ma forsi tista' tgħidilna nissa. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. Grazzi tal-suġġerimenti u mistaqsijiet li għamilt fuq din l-aħħar mistaqsija li għamilt Iva sena ta' sal-aħħar ta' sena diġa bdejna nħarsu għaw wkoll. Iva Madam Mathieu, il-proposta fuq il-konfiski Iva, rajna li kien hemm appoġġ ukoll mill-Kunsill. Jiġifieri naħseb li flimkien nistgħu naħdmu malajr kemm jista' jkun eh, bħala żewġ kol leġislaturi biex dan indaħluħ fis-seħ biex ikollna aktar armonizzazzjoni ta' regoli fuq il-ċentru ta' ċentru ta', ta Nittamaw li dan sassa e, bidu ta' sena diħla jkun jgħad fisseħ biex nibnu fuq nis li diġa hemm fil europa u ndaħlu aktar ukoll nis e, ġodda u qed nitolbu li stati membri biex e, jibatu l-esperti nazzjonali tagħhom. Dan ser jaħdem fuq l-analiżi ta' teddit ukoll, koordinazzjoni ta' modi differenti kif nipoteġu lilna nfusna, eżerċizzji l-aħjar prassi sħobija u koll ma l-imsiħba pubbliċi u privati fuq il-kwestjoni ta' ċibra u li wkoll jistgħu jassistu, jassistuna fil-ċertu investigazzjonijiet li nagħmlu pereżempju fuq xi hardware li jkun ġi konfiskat. Nispera li dan se jkun ħab importanti ħafna biex ikollna aktar sigurta eh, ċibernetika. Sepol se jkollna eh, l-proposta dal-waqt u dan diġa qed nisimgħu minn stati membri oħrajn x'huma l-prijoritajiet ukoll fit-taħriġ bħalma tintom stess. Hemm oqsma fejn hemm ton aktar taħriġ bħal xi tip ta' programm Erasmus imma għall-Pulizija u nisperaw illi mal-Stati Membri u l-Akkademji kollha tal-Pulizija madwar l-Stati Membri jkunu jistgħu jagħtuna element ta' taħriġ illi ser iġibilna kultura aħjar ta' pulizija fl-Ewropa. Imma qed nisimgħu xiridu l stati Membri se jkun hemm proposta sal-aħħar tas-sena fuq dan. Sir Holder Iva qegħdin naħdmu fuq is sigurta ċibernetika, għandna grupp ta' ħidma, kellna eżerċizzju konġunt ukoll qegħdin naħdmu biex niżguraw li l-membri koll, sat membri kollha jiverifikaw il Budapest Convention u għad namlu kol xi xogħol fuq il-pornografija ta' tfal fuq l-internet ukoll biex naraw kif nistgħu nikkoperaw aħjar għaliex hemm xi materjal li qed jiġi ospitat anke fl-Istati Uniti. Naħseb li prosekutur pubbliku jkun idea tajba din miex ma t-dependix fuq ibis, ma jekk tista' li li iva naħseb li jedeja tajba u li tista' tgħinna. Fuq li traffikar avvenimenti kbar, jiena m'iniex pożizzjoni biex nwieġeb kif l-awtoritajiet Pollak tal-Ukrajna u tal-Ingilterra qegħdin jaħdmu, però naf illi dejjem f'avvenimenti bħal dawn ikun hemm dejjem aktar riskju u naf illi bnew ukoll fuq l-esperjenza li kellha l-Ġermanja biex nridu naħdmu wkoll flimkien biex inxandru dawn il-prassi tajbin anke fost il-pulizija għaliex din hija xi ħaġa eh, estrema xi ħaġa eh, eh, sfortunatament xi ħaġa kera li tirriżulta minn dawn avvenimenti ta' segbar u sbieħ, però jien mhix pożizzjoni li ngħidlek x'riżorsi qegħdin jużaw biex saru dawn avvenimenti. Sur Newton dan iva ser natik kopja tad diskors tiegħi fuq dawn ir-rifuġi fiskali. Dawn semmejtu fil-qosol mal komissarju Barnier aħna qegħdin naraw x'nistgħu namlu aktar fuq dan il-qasam u sal-aħħar tas-sena se jkollna xi ħaġa wkoll wara l-istira analiżi fuq ir-rapport. Naħseb inti tkellimt fuq ir rida politika. Għalija minn naħa tal-Kummissjoni mux ħanajdilkom kif għandkom torganizzaw il-rapport ta'kom u l-prioritajiet ta'kom, pero apparti mill-sofferenza umana tal-kriminalità organizzata hemm żewġ eh, elementi importanti ħafna bħalma qatt inti kemm kemm nistgħu noħolqu xogħol kif nistgħu nerġgħu nġibu l-flus fil fl-ekonomija legali. Ħafna flus qegħdin jisparixxu f'din il-kriminalità organizzata. Irridu nġibuhom lura l-ċittadini, speċjalment f'dan iż-żmien ta', ta riċessjoni u problemi ekonomiċi dan, kemm irridu naraw kemm ser jibbenefikaw eh, ekonomikament minnu. U l importanti ħafna u jiena naqbel ukoll Mr. Sonnigard kif l-kriminalità organizzata Eh, tarra il-tarra il- l-aspet pubbliku, hemm nuqqas ta' flus imma hemm ukoll nuqqas ta' fiduċja min naħa tal-pubbliku. L-istituzzjonijiet Ewropej fost istituzzjonijiet oħra qegħdin isofru minn dan in-nuqqas ta' konfidenza, nuqqas ta' fiduċja. Din dan huwa qasam li fuq nixtiequ nkomplu naħdmu. Kif se naħdmu flimkien? Sur stas aħna qegħdin nippruvaw fil-Kummissjoni biex naħdmu flimkien fl-istrateġija ta' sigurtà interna kulħadd huwa involut fil-preparazzjoni annwali, s sur Banjer, is-Sur Neural Reding, imma anke kummissarji oħrajn biex naraw huma kif qegħdin jaħdmu u kif nistgħu nikkontribwixxu wkoll qegħdin nippromuovu eh, aktar kooperazzjoni bejn Europol u Eurojust imma ħalif dejkom biex titolbu s sur Neural Redding fuq l-skeda aħjar imma nafri qed tagħmel reviżjoni tal- ġas biex tiffaċili ta' dan fuq is-Serbja jiena m'iniex pożizzjoni bħalissa x'ngħidilkom xi ħaġa imma nistgħu naraw x'għandhom il-Europol ukoll f'dak li ċasam mal-evalwazzjoni ta' teddit u xogħol li sar biex ikun jista' jgħinkom fil-vjaġġ tagħkom. Sir Kirkop e, fuq l-Europol aħna qegħdin nippjanaw u ntlabna wkoll fil-programm ta' Stokkolma u anke fil-dawl t Trattat tal-Lisbona biex nizviluppaw qafas ġdid għal Europol biex ukoll nżidu l-responsabilta tagħhom. U fuq dan l-eżerċizzju għadna kemm bdejna rridu wkoll li nżidu l-qsim ta' informazzjoni bejn l-istati membri u naraw kif dan jista' jitjieb għaliex dan huwa essenzjali biex niġġieldu l-kriminalità organizzata fosthom il-PNR naf inti familjari ħafna ma' dan id-dossier u fl-aħħar naqbel miegħek sur Sondergaard aħna qegħdin nippruvaw nindirizzaw naħdmu mal-Kumitati ta' Konta Traffika tal-Bnedmin u anke x'ed nagħmlu xogħol fuq korruzzjoni qegħdin inwaqfu gruppi ta' esperti fos-soċjetà ċivili u forsi intom fil-Parlament Ewropew qegħdin fpożizzjoni aħjar li jkollkom kuntatt ma' soċjetà ċivili. Din tista' tkun xi ħaġa li f'dan il-kumitat tista' tagħti valur miżjud ukoll u iddaħlu l-opinjonijiet ta' soċjetà ċivili f'dak għandu x'jaqsam mal-ġlieda kontra l kriminalità organizzata. It-trasparenza hija wkoll punt importanti ħafna eh, fil-rapportana ta' kontra l-korruzzjoni u anke liġi nazzjonali imma nistgħu ndaħlu hemmhekk rakkomandazzjonijiet u l-aħjar prassi. Naħseb li ipprovajt inwieġeb il-mistoqsijiet kollha. Gessi, mela naddu minnu fih għanna seba kummenti eh, l-istemana l eddġa ġifiri ma sawx idumu ktar minn żewġ minuti il-wieħed sabiex il-kummissarju tkun tista' tuġibkom. L-Onorevoli Ġannaku. Żewġ minuti. Mela, fuq il-kriminalità l-organizzata u l-attivitajiet l-oħrajn kollha tat traffikar ta' drogi, tal-armi ta' terrorizmu, rajni jiżdietu rridu nsemmu wkoll il-terrorizmu radikali, per eżempju rajna organizzazzjoni radikali u estremisti fil-Peru u postijiet oħra l-maġġoranza tal-polizija. Ma jitrattawx daw l-istess, daw il-problemi kollha bil-servizzi simili, anzi ivarjaw ħafna bejnietom u għalhekk l-armonizzazzjoni tal- u l-koordinazzjoni tal-azzjoni hija diffiċli ħafna. Issa minn tal-Komunizzjoni Ewropea hemm xi tip ta' gwida, xi tip ta' mod li nigwida biex eh, tagħmel dan l-azzjonijiet iktar effiċenti u jkollna riżultati jaqwa. Parola per due minuti għal relator onorevoli Jacolino. Onorevoli Jacolino. Grazzi. Aħna smajna dak li kellha xi tgħid is-Sinjura Malmstrom. M'għandix dubi li meta titkellmu dwar kif inta organizzat nitkellmu dwar reat li għandha dimensjoni transkonfinali ġifieri dan għad ifħtieġ kooperazzjoni qawwija minn naħa tal-Istati membri. U ovvjament anki ma' dawk il-pajjiżi terzi fejn u aktar ovvju illi hemm ċertu ehm, attività illegali għadja pal per eżempju traffikar ta' droga. Naħseb dwar il-Kolombja u xi partijiet mill-Amerika tisfel. Jiena nixtieq illi din il- din id diskors li qed iskren dwaru li għamlitinna il-kummissarju jista' jissarraf f'riżultati riżultati għall-Aġenziji pal mumma l-Europol u oħrajn naħseb għal Frontex, per eżempju, dak li huma traffikar tal-bniedem. Eh, dan huwa mezz kif wieħed jista' jifhem sew jekk dawn l-aġenziji jaħdem sew, jew jekk fil-verità jistgħu jaħdmu aħjar b'xi mod. Għax bla dubju ta' xejn kriminalità organizzata, qed nirreferi mhux daqshekk għall korruzzjoni u il eh, ħassi tal-flus imma għat-traffikar tal-bniedem niktar imma dawk id dilima ma per eżempju traffikar ta' diamanti ta' opritarti ta' eh, skommessi legali dawn ġejjin minn nuqqas ta' koordinament bejn l-istati membri. Aħna rridu nħenġu l-istati membri biex ikomplu jakkooperaw billi komplu għaddejjin eh, biex jipruvaw jikxu dawn l-illicit economy aħna ma nġdubju li hemm il-preżenza qawwija ta' infiltrazzjonijiet kriminali f'ħafna qosma tal-ekonomija u għalhekk ikun hemm kooperazzjoni bejn il-pajjiżi kollha. Dan huwa dak li għandna nisħu fuq u anki dak li nitkellmu ma' Barnier, dak li huwa eh, xogħol jisir kontra ħasil tal-flus. Jiena naħseb illi l-budget tal-2013 jiena kont ir-rapporter f'ħed il kumitati mhuwiex eh, hemmhekk biex nużaw ir il-rizorsi kollha li għandna biex niġidu kontra kriminalità organizzata. Aħna rridu nużaw, nsibu riżorsi skont dak li u l-Parlament Ewropew biex niġġieldu mod iktar effiċenti kontra kriminalità organizzata. Grazie. Grazie, eh, onorevole due minuti. Grazie, Presidenta. Uh, Grazie, Sir Hans. Jina wkoll nixtieq ningrazzjak, Komissarju Malmstrom, tal-preżentazzjoni tiegħek. Issa hawnhekk inti qed titkellem dwar strumenti fejn l-Unjoni Ewropea għandha d-dispożizzjoni tagħha biex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-krim organizzata, il-ħassil tal-flus u l-bqija per eżempju, dokumentar li għandu xaqsam per eżempju fuq l-internet. Jiena nishtiq nejt li l-lum ħekun hemm trialog. Fuq diskussjoni ta' direttiva għall-attakki fuq l-internet. Jien naħseb nittama li ħekun l-aħħar trialog dan ta' dan is-suġġett u għat il-plenari li jmiss nkunu nistgħu nadottaw din id-direttiva. Eh, dan jfisser nagħmlu pass il qudiem biex niġildu kontra l-kriminalità fil-qasam tal-kriminalità fuq l-internet. Jiena fim xi ħaġa oħra illi hemm ħafna problemi fl-istati membri fuq dawn l-argumenti. Nħossi li l-Unjoni Ewropea trid tintervjeni f'dan il-każijiet anki jekk eh, f'dan il-suġġetti kriminali eh, kompetenzi tagħna huma pjuttost limitati. Ġifieri jiena kuntent li s-Sunjur Kommissarju għamlet proposta ċara ġifieri li nippruva nintervjenu mod iktar preċiż eh, dwar il-possibiltajiet tal- intervent minnħat tal-Kommissjoni Ġifiri, aħna rridu nintervjenu mod effiċenti kemm jista' jkun biex insolvu din il-problema malajr kemm jista' jkun. Naħseb li l-kol flimkien nistgħu nistabilixxu prioritajiet speċifiċi li fuqhom ikunu nistgħu niffukaw. Għaliex jekk aħna ser noqogħdu nintilfu f'ħafna direzzjonijiet differenti, noqogħdu nitlu f'ħafna rqat, f'ħafna setturi, eh, unifirxu żejjed, mu aħna mhux tankun fukati bizzet sforxi tagħna mhux se jaħdmu. Grassi l Antiċevic. Grazzi ċer. Dak li ġara f'xi każijiet ikolħat jaf dwarhom huma sintomatiċi tal-nuqqas tas-sistema li tapplika s-sorveljanza u eh, l-ġestjoni tar-riskju kienet ħatwaqaf mhux biss il-ħassil tal-flus imma tal eh, kienet waqaf ukoll il-kriżi globali mill isseħħ. Dil problemi palma qalu l-OECD ma ġiċ eliminata ma leġitimizzata. Jekk hemm dawn is 70 biljun dollaru li għaddew bil-banek il-leġizzjani mus se jaraw penni minnu Jeksa kemm ma jkunx hemm ġlida kontra il-korruzzjoni, il ġlida kontra ftit tal-flus ma jkun mus se t qatt. Il-mistoqsijiet hija di meta ħanneħu dawn it-tax havens, grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Borsellino. Grazzi, onorevoli Borsellino. Grazzi, President, grazzi. Signora Kommissarju, jiena tassew nixtieq ningrazzja Signora Mastrom għall-attenzjoni il hi mill-bidu neturiet eh, fid-daw ta' dawn l-argumenti. Mill-bidu ta' dawn il-mandat tagħha dejjem ilaqat l-input eh, u l-idejat kollha illi ngħatat lila. Nataw lila li issa bażikament waslu għal twaqif ta' dan il kumitat Jiena naħseb li fil-passat eh, dawn l-affarijiet ġew injorati u ċifri li jinti semmejt fil-bidu ittuna dimensjoni enormi illi eh, eh, laħqet il-kriminalità organizzata u l-amant ta' fles li jistaw jitċaqalqu dan il-kapitali li jgħatu dawn l-qdiet ta' kriminali illi jkollhom seta qawwija biex jiddaħlu anki fis-settur tal-ekonomija kif ukoll tal-politika u għalhekk inħoss illi dan huwa l-fenomenu prinċipali li aħna rridu niġildu kontrih. Għaliex minn dan kollu mbagħad jinistgħu eh, nkomplu naħmu fuq affarijiet oħrajn fi żmien ta' kriżi daqshekk eh, profonda eh, l-għadiet kriminali żgur mhux qegħdin ħossuha u anzi qegħdin jilab ħafna flejjes illi qegħdin tkabbar il-kriżi u eh, li titfa' ħafna ċertezza, ħafna eh, il-politika dajfa ħafna b'dan ir-rigward għaliex u laqdom laqt kriminali jistgħu jinfluwenzaw għax għandhom din is-seta inkredibbli illi ġejja minħabba l-fatt li għandhom dan ammonti enormi ta' fles li jistgħu jġessu li huma fidejhom. E allura, importanti li kif għal kollega tagħna li ndaħlu kol soċja ċivili fiha li ġe soċjetà ċivili tridu jridu b'xi mod jikkontribwixxu eh, u jistgħu jkontribwixxu b'mod inkredibilment importanti eh, li mod imprezzabbli għaliex inti ma jistax titfa attenzjoni fuq l-ekonomija u l-politika li hija influenzata mill-laqdiet kriminali jekk inti m'għandekx reazzjoni qawwija min-naħa tas soċjetà ċivili li tafx qed jiġri madwarha u għalhekk il-soċjetà eh, ċivili huma importanti f'dan ir-rigward biex jikxfuhom. U importanti wkoll il-struttura li bija rridu naħdmu għaliex Peress li dan huwa argument il ma tkellimna dwaru, veru li hemm xi pajjiżi oħrajn illi trattawha hekk kif inqalet il-problema, imma qatt ma kien hemm dil kooperazzjoni dan l-arfien tal-fenomenu u strumenti disponibbli biex wieħed ikun jista' mbagħad juża metodu Ewropew biex wieħed nistgħu jista' jkun jista' jiġġieled kontra din is-sitwazzjoni. Għalhekk dan jista' jgħin biex eh, wieħed nistgħu ngħinu billi nagħtu attenzjoni l-vittmi, il vitmi mhux biss huma vittmi ta' dan is-sistema huma huma dawk ukoll li jixtiequ jiġġieldu kontra dan is-sistema u illi komplu eh, batu eh, konsegwenzi ta' involviment ehm, jew li jiġu attakati minn dawn laqdiet kriminali. Għalhekk it-tema ta' suġġett tal-prevenzjoni huwa importanti ferm, importanti immens li aħna nifbu kif wieħed iħejju ruħu mhux biss niġġieldu kontra dak li diġa qedemme, imma biex inkun nistgħu nipprevjenu li daw kollu jibda jinfir jkompli jinfirex. U naħseb dawn l-affarijiet mhux neċessarjament jimxu wit fit. Grazzi l-Onorevole Mitchell. Grazzi. nixtieq li ntamma li diskors tal-Kummissjoni ħajt qassam li kulħadd tax-xieħod minna qed jiġru bej laqgħa oħra u nixtieq nara ftit. Issa nixtieq li mmorru lura għal dak li Is-sitwazzjoni li kena qabel ma kena dawn it-trattati riċenti u nfakru naqra li l-leġislazzjoni ambjentali kienet intergvernattiva meta waqt li u din kienet implementata madwar l-Unjoni Ewropea għax kien hemm rieda ma kienx imniżel fit-trattat. U l-istess bil-JHA fejn hemm rieda mela nirnexxu. Issa, izminni għad malar ħafna u minn għal t ieħor daqs nibdaw nagħmlu nfassru rapporti, aħna rridu issa naraw kif nistaw innigżom fil-laħam il-ħaj il-dawn il-kriminali. Jekk aħna għadu noqdu ninħlew fuq il-dokumenti muħan naslu mkien. Għafna l-aħħar ovvjament, ħafna għal-bicċa l-kbira ta' dawn l-diskriminali, l-importanti għal-jom l flejjes aħna domna biex nwaqfu il-Criminal Access Bureau, il-CAB, u nasab aħna konna fost l-ewwel mill-pajjiżi li għamlu dan u dan huwa magħmul mill-persuni li jaħdmu għall sikurta soċjali tat-taxxa u u l-pulizija il jom mixi mill-superintendent eh, tal-pulizija. Jekk issa dawn il-persuni, imċertu persuni li mux għedin jaħdmu, eh, jekk da mux għedin jaħdmu mela, għedin jihdu flejjes mill- għajnuna soċjali u jekk qed jagħmlu dan, mela kif iktar forsi qed jidaħlu flejjes ieħor, tibta dħul ieħor. U bekk dak huwa x-xogħol tal-pulizija, is-sekwestru tal-assi. Aħna għalhekk qed nitkellmu dwar ta' sekwestru. Sekwestru tal-assi huwa l-unika mezz kif dan jista' tellef in-nies milli jindaħlu fil-diskriminali il-persuni jippjanaw għadi għax ma ħadd ma jrid joqgħod taħt jieħu flejes bis mistoċi kotta soċjali. Iġifiri, jridu nippjanaw tal mod illi aħna ħan nigżon fil-laħam il-ħaj għaliex aħna sa nissekwestraw kull ma għandhom illi mhuwiex legali. Għalhekk aħna hemm ċertu affarijiet li aħna determinati li nagħmlu sabiex madwar l-Unjoni Ewropea ma jkun ebda lok biex dak li jkun jistaħba Għaliex hija faċli wis biex dak li kun jitlaq mill-Irlanda jmur pajjiż ieħor u l-Iżvezja jmur pajjiż ieħor. Aħna din hija ħaġa li aħna rridu nkomplu naħtmu fuqa Il-sekwestru tal-assi kriminali madwar l-Unjoni Ewropea dan għandu jkun iċ-ċentru tal agenda tagħna. Grazie, l'ultima domanda, due minuti per l'onorevole Boscourt. Thank you, Chair. Grazie, la mistoqsija, signor Boscourt Iva, jina xtaqt namel mistoqsija fuq swi emerġenti fiħdan il-kriminalità organizzata ġifiri il-lop illi jieġi il imħatri fuq il-lop, id-babis fil-rizultati tal-lop, għax ħafna flejjes illi ħorġu minna dik u dan flejjes ukoll li ġejn ukoll ħasil tal-flus mit-traffikar ta' droga u mill-traffikar ta' nies imma dak li okkas fl-Ewropa għali li jiġi fl-Ewropa ma tantx jiġi kastigati allura huwa xogħol li rendi ħafna u samal kemm xa flus mhux ħażin minna. Għalhekk inti jekk iddaħħal illa fil pakketta korruzzjoni, jekk ħarġu li pakketta korruzzjoni naraw emmek, jina ktibt rapport, fil-komitat eh, relevanti f'dan ir-rigward issa x'inhu l-passi li jistgħu jittieħdu minn tal-Kummissjoni biex niġġieldu kontra dan għaliex naħseb li huwa sottovalutat. Naħseb li kulħadd wis qed jiffoka fuq il-forom l-oħra, imma bażikament dan kif qed jien ninwassu li qegħdin qed eh, jikber u jinfirex kull ma jmur u allura rridu nwaqfu kemm jista' jkun malajr inti semmejt l-introduzzjoni tiegħek il- persuni illi qegħdin. Din it fiduċa fin istituzzjonijiet u koll nuqqas ta' fiduċa fil-berbi tal-parlament għallura importanti għal kulħadd. Grazzi Sonja, grazzi tal-kommenti kollha tagħkom naħseb illi huwa inkredibbli l-ammont ta' pen fil eh, komitata Ħafna minnkom eh, tkellimtu dwar il-lat multikriminali. kriminali Eh, ta' dan eh, tip ta' u komplessità ta' dan tip ta' xogħol ta' dan tip ta' attività kriminali eh, mill-polizija li qegħdin jaħdmu ehm, ħafna tipi differenti ta' investigaturi għaliex hemm ħafna korruzzjoni involuta. Kulħadd qed jaħdem ukoll b'approċċi amministrattivi għaliex jridu jippruvaw idaħlu l kulħadd fi għall biċċa strategija ta' sikurta interna din qed tipprova taħdem fuq ħafna aspetti biex taqadhom kollha u biex ikollha dibattitu annwali eh, biex ikunu nistgħu nramu kuxjenza u l-ridu l-Aġenzija jaħdmu ħafna iktar aħjar biex ikunu nistgħu ikollna dan l-approċċ flimkien ma lassi ma konfiska ta' lassi, jina naqbel bisih illi l-konfiska hija essenzjali f'dan ir-rigward. Iżda xi pajjiżi għandhom ħafna esperjenza batem minn mandu xejn. Imma jekk jiknaqdu n-nies, jekk nippruvaw nibdew tħarriġ kriminali kif ukoll tħarriġ finanzjarju fl-istess waqt, din hija xi ħaġa ġdida għal ħafna pajjiżi. Din hija xi ħaġa li għandu nżommu majnejna. Iżda hija xi ħaġa li ħadġib ħafna valur miżjud magħha u naħseb li dan il-kumitat jista' jisaq ħafna fuq dan l-approċċ holistiku li fih taħtu nkunu nista' niġildu kriminalità organizzata biex inti ddaħħal ħafna uh, uh, oqsma differenti, ħafna esperti differenti, ħafna esperjenzi differenti għalek u ħafna rfid differenti. Allura naħseb li dan kollu li intom semmejtu relevanti ħafna ħafna minnkom semmejtu kol il-problema ta' tparti ta' informazzjoni. Il-lex kien il-mekanizmu jew model ta' skambju eh, Ewropew aħna qegħdin nippruvaw ndaħlu iktar ordni biex insaħħu il-mekanizmi kollha illi jeżistu. Ġifieri mhux nitkellmu dwar li nibnu sistemi differenti ma li koordinaw ċanna il naraw kif nistgħu nimplementaw naraw sew ngħinuhom jimplementawhom jekk hemm jekk qed jaħdmu sew jekk nistgħu ntejbuhom b'xi mod. U dinja xi ħaġa li qed naħdmu mod attiv ħafna flimkien mal-istati membri dwarha. Issa dwar il-bejti tat-taxxa iva dan u dinja problema ta' barra minnaw u ħajla uh, jiena laqas laqas il-kommissjoni ila inti tista' intom tistgħu solvu l-problema llum mhix ħaġa qed niddiskutu fuq level ta' G8 u G20 din hija ħaġa importanti ferm. Aħna eh, din naraw kif qed ħanamlu minn ħatana biex nagħmlu din nistabu ma kif qed tu intom din hija problema livell dinji li aħna rridu naħdmu ma msieħ boħra magħha dwaru. Ehm, għandi kollega li qed tkellem dwar il- Babis fil-lob, um, um, u t-saqsitni kif hemm xi mod kif nistgħu forsi ndaħlu wkoll dan il-lat eh, fix-xogħol tagħna iva jiena ħan nagħmel ħan eh, nejnek tikkontattja kolleg oħra fil-Kummissjoni illi tassew naħseb ikun importanti ħafna x-xogħol tiegħek fuq dan ir-rigward għaliha. Ġorġa Kolin nitkellem ukoll dwar il-kriżi ekonomika u il-parlamenti nazzjonali li qegħdin indaħlu budgets differenti biex jippruvaw nġildu kontra il-kriminalità organizzata. Aħna minn ħatana qegħdin nippruvaw kontribuċi billi neħu l-fondi kollha differenti u naqdu naqduhom fond wieħed biex ikollna bażi waħda legali biss, ħajkun hemm inqas proċeduri involuti, ħankunu nistgħu neħu il-burokrazija kollha u bekk nkunu nistgħu nużaw l-aspetti kollha differenti meħtieġa meta tkelmu dwar il-pulizija kollha voluta, tip ta' struttura polizjali kollha voluta biex nġildu kontra kriminalità organizzata. Nasab dawn kienu l-kwistjonijiet ewlenin li tqajmu Sinjura Ċer Eh, kien hemm xi mistoqsijiet, kien ġerimenti aħna ħadna nota ta' dana kollu u qed nistenaw bil-ħerqa bil kooperazzjoni bisħieħ iktar ma' kongress testaw tal ta' kom. Komissarja kevi: Komissarju, aħna nirringrazzjaw ek ta' disponibilità li wrejt u speċjalment kif qalu l-kollegi kollha tal-interess sinċir illi u rejt għax-xogħol tal-kumitat tagħna rajna l-entużjażmu u irrida min-naħa tal-kollegi li tassew nagħtu kontribut qawwi għal sikurezza u libertà tal-ċittadini Ewropej kollha kemm huma. Nittama li din hija biss l-ewwel laqgħa minn serje sħiħa tal-laqgħat li jkollna mija grazzi. Allora colleghi, adesso che abbiamo liberato la commissaria Malmström che Sewa mela issa il-Kummissarju Malmström ħatħallina kienet mifusa wkoll bil-ħin u jekk ma tkomx aġġezzjonijiet nistgħu nadottaw l-aġenda skont kif għandna fil-punti tal-aġenda tagħna. Nipproponi wkoll li tapprovaw il-minuti tal-laqa tal-laqa li għaddit. Propjament dik ta' 18 ta' April. fl-aħħar tal-laqgħa tagħna fil-5 u nofs ħajkonna laqgħa tal-koordinaturi mbagħad in kamera. Qabel ma ngħaddi l-punt li jmiss, kif kollha tafu x'taqt ngħid li t-Trattat ta' Lisbona bidel il-kompetenzi u l-modalitajiet ta' l-intervenzjoni Ewropea fl-ak li għandu x'jaqsam mal ġustizzja penali dalek ir-rwol il-ġdid tal- Parlament Ewropew huwa li sar mhux biss koleġislatur fuq dawn is-suġġetti imma wkoll għandna wkoll ir-regola tal-vot tal-maġġoranza fis-sedi tal-Kunsill l-istruttura antika tal-pilastri issa ma m'għadix teżisti u l-Charter ta' Drittijiet Fundamentali huwa rwol importanti li skont it-Tratat ta' lisbona issa huwa legalment vinkolanti, u għalhekk nixtiequ naraw iżda xinu ma dawk il-possibiltajiet ta' azzjoni konkreti fuq livell Ewropew illi jagħti dan il-qafas legali ġdid fil-qasam ta' kriminalità organizzata, korruzzjoni u ħasil ta' flus. Kif għedna l-aħħar darba? Għana tlabna s servizzi legali tal-Parlament sabiex jwieġeb il-mistoqsijiet tagħna u jagħmlilna prezentazzjoni eh, qasira llum. Għalhekk issa nisida rappreżentant ta' servizzi legali eh, Sur Antonio Kajola sabiex jina magħna. U anke intervjeni dali, grazie. Le, anzi, tista' titkellem minn hemmhekk. Grazzi, Onorevoli President. Allora, eh, Iva, nitkellem minn hawn mhix problema, nixtieq nirringrazzjak President tal-li tajt l-opportunità li servizzi legali sabiex nindirizzaw lil dan il-kumitat speċjali. Il-qasam li taħdmu fuq u intom huwa wieħed sensittiv ħafna mill-lat legali. Din nitkellmu hawnhekk dwar drittijiet primarji u leġiżlazzjoni sekondarja. Issa jiena li ħanamel u ħanipprova inweġibkom eżattament dwar l-affarijiet kif huma tħul ta' fissaħ ta' trattat ta' Lisbona. Mela, l ewwel tiġida kontra kriminalità ma kienieċ kompletament assenti qabel it-trattat ta' Lisbona. Però l-attivitajiet kienu l-iktar ta' natura intergovernamentali skont it-trattat 31 ta' TFU. Pero ma kellniex limiti ċari ta' fejn għandha tieqa fuq tibda il- politika komunitarja. Minħabba fekk hemm ħafna atti fil kunsill li kellhom jiġu approvati bl-unanimità wara konsultazzjoni mal-Parlament. 8-4 wieħed kienet per eżempju kontra kriminalità organizzata. U tatna wkoll definizzjoni tal-kriminalità organizzata organizzata definizzjoni li forsi nistaw niflu xie aktar l-qoddim. Din id-definizzjoni però tista' tinbidel mill-Leġislatur Ewropew jekk ikun hemm xi direttiva li tibdħuh post id-deċiżjoni qafas kellna wkoll għattieħor mill-2003 168 fejn il-korruzzjoni fis-settur privat ġiet indirizzata. tipi kollha ta' kriminalità organizzata wkoll ġew indirizzati hawnhekk. Il-grupp ta' ħidma li kien qiegħed jabbozza trattat li eventwalment kien it-trattat ta' Lisbona raw il-ħtieġa illi il-kompetenzi komunitarji jkunu iktar ċari, speċjalment fir-rigward ta' allinjament bejn il-liġi kriminali u l-proċeduri. Lisbona provata ma l artiklu 3 paragrafu 2 pereżempju tat-TFU jgħid illi l-Unjoni Ewropea hija spazju ta' libertà ġustizzja u sikurità għaċ-ċittadini tagħha. Jiġifieri n-nies kellhom il-libertà ta' moviment. Għal daqstant hemm bżonn tal-prevenzjoni u ġlida kontra l kriminalità transkonfinali dan wassal għatt ta' bażit legali li kellhom x'jaqsmu mal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-bażi legali kollha f'dak li għandu x'jaqsam mal-ġlida kontra kriminalità organizzata tinsab fit-trattat. Il-kompetenzi li għandna fil-Karta Drittijiet Fundamentali jaqgħu kollha taħt il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Ta Imbagħad kien hemm ir-riforma ta' trattat. U l-proċeduri legali kellhom żewġ livelli f'termini ta' kontenut. It-TFU jipprovdi għatta bażi legali propju fuq il-ġlieda kontrazzjonijiet illegali. Jekk imbagħad inħarsu lejn il-liġi ta' kriminalità ġenerali, ġifieri x'inhu reat eccetera, trattat se jippermetti Allenjamenti iktar mill-qrib permezz tad definizzjonijiet ta' reati kriminali għal ċertu tipijiet ta' reati u għal tipi u livelli ta' pieni minimi marbuta ma' dawn l-azzjonijiet illegali. pereżempju għandna ċertu tipi ta' reati li huma mniżla fit-trattat minħabba n natura transkonfinali tagħhom. u nsemmu ħsiġa f'paragrafu wieħed ta' artiklu 83 illi ikun hemm azzjoni konġunta sabiex niġġieldu dawn ir-reati. Dina hemm bżonn ta' min wieħed jistudja aktar fil-fond din il-kwistjoni mhix għadha nista' nagħmluha issa. Kien hemm żewġ qatti illi ġew adottati sa frattan tal-2011 id-direttiva kontra it-traffikar tal-bledmin u d-direttiva dwar il- ġlieda tal-isfruttament sessuali tal-minorenni. Apparti minn hekk. F'dawk l-oqsma fejn teżisti armonizzazzjoni Ewropea u bżonn tal-linjament akbar tal-liġi kriminali, naraw, pereżempju f'paragrafu 2 ta' 83. Kenna proposta anke ta' kummissjoni fi rigward tal-abbuż su din hija xi ħaġa politika li trid tiġi implementata pass pass. Kenna komunikazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea fi 28 ta' settembru tal-2011 dwar il-liġi kriminali u rridu nżommu f'moħħna xjajt artiklu 83 paragrafu 1 tirat inċis Hawnhekk għandna referenzi speċifiċi jgħidilna l-Kunsill irid iqis kif tiżviluppa kriminalità għalhekk jista' jadotta fuq approvazzjoni tal-Parlament estensjoni għal oqsma oħra ta' kriminalità serja illi għandha natura transkonfinali sabiex il-Kunsill ikun jista' jaġixxi wkoll fuq dawn il-reati. Ġifri jistgħu jżidu mal-lista U dan skont artiklu 325 ta' TFU illi jippermetti li liġijiet minimi jiġu estiżi minħabba li jkun hemm bżonn ta' dan għal protezzjoni tal-Unjoni Ewropea. Imbagħad artiklu 82 għandna il-kwistjoni ta' rikonoxximent reċiproku għal prevenzjoni ta' ċertu tip ta' kriminalità u ċertu waqsma li jistaw jiġu estizi minnaħa tal konsil wara approvazzjoni mill-IP għall-estenzjoni u għall-linjament tal-regoli ta' de minimis il qasam ta' kooperazzjoni tal-Pulizija mbagħad jistgħu jittieħdu miżuri li jkunu kroskatin cutting kif ukoll operativi għal prevenzjoni tal- reati li huwa waħda mill-miri tal-Unjoni Ewropea, ġifiri apparti li nġildu reati li nridu nżommu għom li jisiru l-istati membri jistaw imbat iseħħu fuq artiklu 84. Pero sa issa din il-proposta da ma implementata l-Kommissjoni ġifiri għada ma tal-bicċ li dan isir għal prevenzjoni tal-reati. Imbat, fir-rigward ta' taħriġ tal-Pulizija u l-Ġudikatura l-Stati membri għandhom il-permess mit-trattati illi jiedu għajnuna mill-Euro ġastu mill-Europol. Il-trattati tagħti wkoll il-bażi legali sabiex jitwaqqaf prosekutur Ewropew. Din il-bażi legali taħt artiklu 86 tista' tkun marbuta mal-kompetenzi materjali skont artiklu 85 ta' trattat. Dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kooperazzjoni ġudizzjarja u pulizija tal-pulizija fil-qasam tal-liġi kriminali din il-bażi legali japplikaw ukoll l-oqsma oħra. Iġifri il-qorti tal-ġustizja maħniġ għedin neskludu possibilità li tuħu azzjoni fuq sma oħrajn, per eżempju fil-qasam ta' protezzjoni tal-ambjent. U t-nġis ma rittimu dana ma jeskludix u koll l-użu ta' bazi legali marbuta ma' oqsma partikolari tal-Unjoni Ewropea bħal per eżempju l-ambjent u trasport. Alpin, sabiex eh, jina taw sanzjonijiet amministrattivi. Dan huwa possibbli. Imbagħad f'termini ta' proċedura hekk kif għandna fit-Trattat ta' Lisbona nafu illi proċeduri leġislattivi normali, ċoħe il-kodeċizjoni, il-Parlament għandu l-istess setat daqs il-Kunsill bħala koleġislatur. Imma jekk inħarsu lejn testatura ħamsa tal-ġustizja, libertà u sigurtà. Importanti li naraw li hawnhekk għandna ċertu punti speċifiċi l-ewwel nett. Bħala eċċezzjoni, kooperazzjoni bej polizija. Hawnhekk għandna biss proċeduri leġislattivi straordinarji mhux dawk normali Ġifir il-Konsil jadotta lat mod unanimu wara konsultazzjoni mal-Parlament. L-istess ħaġa tapplika għal twaqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku. Il-Konsil jista' jadotta b'mod unanimu dan il-Prosekutur wara l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew. Ġifir nitkellmu hawnhekk dwar kooperazzjoni msaħħa. Imbagħad għal pereżempju salvagwardja ta' interessi finanzjarji, eċċetra tal-Unjoni Ewropea, dina laqas ma tkun deċiżjoni kull hemm bżonn wata l-approvazzjoni tal-Parlament fil-rigward tal-armonizzazzjoni regoli de minimis għal l-allinjament aktar miqrib tal-proċeduri kriminali, kull stat membru għandu biex ngħidlek brek ta' emerġenza. Dan il-brek ta' emerġenza li semmej jista' jintuża biex jintabat id-dossier lil kapijiet tal-gvern fil-Kunsill Ewropew. U li jagħmel dan huwa illi iwaqqaf il-proċedura leġislattiva għal erba xhur bil-kondizzjoni illi ikun hemm kooperazzjoni imsaħħan bat minn għall-inqas disa stat membru. Jekk inħarsu mbagħad lejn il-punti u tal-Renju Unitu l-Irlanda ta' Danimarka dan għandhom liġijiet speċjali. Id-Danimarka ma tħux sem fil ċertu poli ċertu uh, azzjonijiet u il-Renju Unitu l-Irlanda għandhom il-possibilità biex jekk iridu jagħmlu dan. Għanna mbagħad il-perjodu ta' ħames snin dawn huma limiti illi iwaslu sal-ewwel ta' Diċembru 2014 ġifier mill-2009. Il-kompetenzi ta' qorti tal-ġustizzja jinżammu anki palma kienu qabel it-Trattat ta' Lisbona huma limitati għal dawk it-testi li ġew adottati qabel u daħlu fisseħ qabel it-Trattat ta' Lisbona ħlif għad-direttiva fuq it-traffika tal-nedmin illi ħadet post id-deċiżjoni qafas F'dawk il-każijiet it-Trattat ta' Lisbona tibqa' tapplika mbagħad. Nisħaq li dawn id-dettalji kollha ta' proċedura ma japplikawx għal dak li għandu x'jaqsam mal-protezzjoni tal interessi finanzjat Unjoni Ewropea dan għal skont artiklu 352 tat-TFU. Jiġifieri kwalunkwe ħaġa li hemm taħt l-artiklu mhijiex affettwata mill-miżuri speċjali f'termini prattiċi ġifiri l-ġlida kontra kriminalità. tfisser li din ċertaw l leġislaturi Ewropew jaċċertaw li jkun hemm bażi legali li tkopri teskollu kemm hu f'dawk anke fil- tfassil tal-liġi. Ġifir għadin namlu nejt kem dwar l-allinjament totali jew parzjali tal-ambitu. Hemm bżonn li tiġi rispettata proporzjonalità tal-azzjoni legali, inkluż il-prinċipji tal-ultima razzja marbuta mal-liġi kriminali fejn biha il-liġi kriminali tista' tintuża biss jekk il-miżuri l-oħrajn kollha ma jkunux biżejjed. Di qiegħda fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li ġiet approvata fl-aħħar sezzjoni penali ta' Strasburgu f'Mejju ġifiri dwar l-approċċ Ewropew għal liġi kriminali. L-aħħar kundizzjoni imbagħad hija illi l-Karta Drittijiet fundamentali jridu jiġu rispettati speċjalment l-artikli 47 sa 50, id-drittijiet tal-rimedju legali, tal-proċess ġust, eh, li dak li jkun ikun meqjus innoċenti, proibizzjoni fuq nebis nidem, etc. Imbagħad f'termini speċifiċi ġifir kriminalità organizzata, korruzzjoni u tal-flus, importanti ngħidu. Illi trattat ma jirreferix għal ksur tal-liġi predefinita, aħna qegħdin hawnhekk. Aħna rridu anzi namlu definizzjonijiet u hemm definizzjonijiet fuq livell internazzjonali per eżempju, illi uħut minnom għandhom aspetti komuni. Hemm f'sermizzi ġifir u konvenzjoniet internazzjonali u kif ukoll ma ninsewx dawk nazzjonali għalhekk li l-istampa legali li għanna qoddimna hawnhekk hija pjuttost komplikata. u rridu nżommu kollox f'moħħna meta nagħmlu l-liġijiet aħna korruzzjoni pereżempju u l-ħasil tal-flus. Kif ukoll oqsma oħra ta' kriminata organizzata li huma indirizzati minn dan il-kumitati dawna kollha jinsabu f'artiklu 83 paragrafu 1 jistaw jiġu adattati liġijiet minimi għal dawn il pini Għanna ġifiri limitu minimu, però l-istati membri dejjem huma għandhom il possibilta li iżidu mal-lista Għalhekk l-istati membri jistgħu jagħmlu iżjed minn dak li għandna hawnhekk fil-ġlida kontra kriminalità fuq il-pieni huwa permess il inħarsu lejn natu interpretazzjoni aktar wiesa tal-verdett. Għanna affarijiet pa' per eżempju skwalifika, konfiska, miżuri ta' konfiska, proibizzjonijiet. Dawna ma' huma wkoll għadda disponibbli li leġislatur Ewropew. Artiklu 83 paragrafu wieħed ta' TFU tippermetti l-leġislatur ukoll juża bażijiet legali oħra li semmejt qabel. U dan sabiex jindirizzaw dawk l-oqsma illi eh, jindirizza dan il-Kumitat. Per eżempju, nixtieq insemmi hawnhekk artiklu 325. Imbagħad għall-attira amministrativi għandna artiklu 114 illi huwa partikolarment importanti hawnhekk għax fuq din il-bażi legali l-Unjoni Ewropea tista' tieħu miżuri ta' armonizzazzjoni biex taċċerta li s-suq intern jaħdem kif suppost. Dana jippermetti il-monitoraġġ u prevenzjoni ta' ċertu atti illegali li jista' jkollhom effett. Mhux mixtieqa. Jekk ikun hemm il-ġurisprudenza minn naħa tal-Qorti tal-Ġustizzja, allura għanna Idu nżommu f'moħna wkoll in-natura speċifika u komuni ta' dan ta' dan ta' din iż-żona ta' sikurtà ġustizzja u sikurezza. Il-miżuri kontra il-ħasil tal-flus kienu ta' natura amministrattiva. Immissa taħt artiklu 83 saru kol ta' natura kriminali il sanzjonijiet Għalhekk biex nala nixtieq nerġa' nisħaq il-Kummissjon illi l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza esklusiva li tiġġielet l-kriminalità organizzata korruzzjoni ħassil tal-flus, imma għanda kompetenzi konsiderevoli fil-ġlida kontra dawn il-fenomeni fuq livelli differenti, ġifir sanzjonijiet, etc. Pero dana jeskludi lotja ta' sentenzi u detenzjoni ħlief għal dawk loqsma li huma kompletament ormonizzati jew inkella fejn dan huwa indispensabbli sabiex jiġi aċċertat il-ħidba tajba tal-Kooperazzjoni Ewropea bħal pereżempju l aw Importanti li dejjem tittieħed in konsiderazzjoni s sussidjarjetà u l-proporzjonalità u dejjem nżommu f'maħna drittijiet fundamentali, speċjalment meta wieħed iqis ukoll il-pjena li tista' tingħata. President aħna studjajna aktar mill-qrib ukoll atti delegati, però ma nixtieqx l wis jekk għandkom xi mistoqsijiet fuq xi punti ġenerali jew speċifiċi jew atti delegati wkoll. Jiena lest l nweġibhom, grazie. La ringrazio per eh, Grazie ħafna tal-li tajtna dak is-sommarju tant komplikat ta' din is-sitwazzjoni is-Sur Mitchell issa. Grazzi President. Grazzi wkoll is-Servizz Legali tal konsil ta' dik il- prezentazzjoni tagħkom diffiċli illi nifmu dak kollu li ntqalna nispera li titqas minna dak id-diskors. Jiena nixtram dan intervent biex ngħid u nitkellem fuq il-ġurisdizzjoni li jiena għandi l-aktar esperjenza fija, Jina aktar kmin tkellemt fuq il-Criminal Assets Bureau fl-Irlanda u l-assi u kol, mek ma jizzawx liġi kriminali biex konfiskaw l-assi, jużaw liġi ċivili, dan huwa part importanti ħafna mix-xogħol tagħhom. Jekk inti tkun Eh, eh, ma kollok tul fiss ma tul fiss jew u xortu tkun tgħix ħajja ta' biljonarju, sir revizjoni u hemm possibilita li inti tkun eh, jekk ikun hemm possibilità li inti għandek dawn l-assi permezz ta' kriminali jissir konfiska. Jekk il-qorti temmen illi hemm probabilità u m'għandekx difiża eh, u provi li dawn l affarijiet li għandek ma ġewx batti kriminali, taqtat liġi ċivili. Dan kif qed isseħħ liġi liġi Ewropea. It-tieni net huwa possibbli li jkollna kooperazzjoni, aktar kooperazzjoni f'dan il-qasam, nifhem li hemm ġurisdizzjonijiet oħra li nħarsu lejhom. Aħna fl-Irlanda konna namlu dan sa' kem ġurnalista ma sparawla fi triq tal-ura mill-qorti. Imma ġalitna naħdmu, ġalitna nimbidlu, u ma nistanna, ma nistawx eh, li nħallu l nies jistaħbew wara dawn drittijiet fundamentali dawk illi m'għandhomx eh, mezz ta' dħul u għandhom iż-żwiemel u għandhom ħafna <laughs> affarijiet oħra, żumel ta' tiġrijiet u affarijiet bħal dawn. Aħna spiċċaw biex talawm l-qorti u u jiġu konfiskati dawn affarijiet. Rridu lek naraw kif nistgħu nużaw liġi ċivili u mhux biss liġi kriminali. U naraw kif dan nistgħu nħadmuh fl-Unjoni Ewropea bil fost 27 stat membru. Żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna lis servizzi legali tal-li tagħna idea ġenerali dwar il-punti. Illi qed jiġu trattati dwark il-ġieda fi kontra kriminalità organizzata. Ma nasibx li din il-kumitat għandu l-arroganza li jiffissa xi punt ta' tluq għal kriminalità organizzata, però naħseb li forsi aħna nħarsu lejn il kompetenzi b'mod differenti. Issa Brasalino qabel fil-intervent li għamel meta kien hawn il-Kummissarju Malstrom qal ċaru tont x'inhu l-qafas ta' protezzjoni tal-xhieda ta' dawk li għattu xhieda kontra il- kriminali, organizzati, ma nasibx li l-Unjoni Ewropea għandna kompetenza dwar dan hemm ċertu pajjiżi li għandhom ċertu regoli għal protezzjoni tal-vittmi u protezzjoni ta' xhieda wkoll li di mhix kwistjoni hija kwistjoni ċivili qabel iktar mill komunitarja, ġifieri aħna hemm bżonn. Nitilqom mill-idea li ħadd mu qiegħed iwaqaf li l-istati membri mill-li għamlu izjat minnek, imma aħna għanna u koll dmir illi l-istati membri najdulom illi ma jistawx jamlu inqas minn ċertu eh, ammont minn ċertu livell u hemm ċertu pajjiżi fej per eżempju jirrifjutaw fil-kas tal-kriminalità organizzata illi jgħatu estradizzjonijiet hemm ċertu stati membri li ma jikkonfiskawx l-assi u hemm ħafna affarijiet oħra. U fuq il-konfiska ħanna la hawnhekk naħseb li konfiska mhijiex biżejjed. Hemm bżonn ukoll li jintużaw dal-assi għax jekk daw l-assi mhux ħajinżammu jekk mhux ħajintużaw tkun il-kriminata organizzata illi ħajerġaw jibbenefikaw minnu għax ukoll ħajkun hemm distorsjonijiet u problemi fis-suq. Onorevole Weiler. Grazzi Signora Weber issa. Grazzi. Jena u koll nishtiq nuri eh, gratitudni għal din il-prezentazzjoni kumxej komplikata għandi xi mistoqsijiet. L-ewwel net, inti tajt importanza fuq il-fatt li l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza sħiħa, għandha biss kompetenza parzjali. Dan ifisser li jkun aħjar li jkollna koordinazzjoni, intejblu koordinazzjoni fost l-Stati membri? Ovvjament, jekk aħna ma nistawx naħdmu għal rasna, Allura, rridu netfaw aktar responsabilta fuq l-istati membri. It-tieni punt tiegħi, il-preżentazzjoni tiegħek issuġġeriet li jisu m'hemmx deficit fil-strumenti li għandna disponibbli, semmejt ukoll oqsma li fihom nistgħu naġixxu b'mod pożittiv. Tista' wkoll forsi tajdilna fuq oqsma oħrajn fejn taħseb illi legalment għatem xi nuqqasijiet, oqsma li fjom forsi nistgħu naġixxu imma lissa ma nistawx għax m'għandniex il-bażi legali biex nagħmlu dan. Apparti minn hekk kont ukoll interessat dan nisma' dak li qal il-kellim ta' qabli fuq il-konfiska tal-assi Ma nafx kif dejjem ikun possibbli għall-Amerikani li jagħmlu dan ikun jistgħu jikkonfiskaw lassi b'mod sempliċi u fl-Unjoni Ewropea ma nistgħux nagħmlu dan. Issa l-aħħar intervent Grazzi, Signora President, jina nishtiq nirringrazzja s-servizzi legali tal-istudju dettaljat li prezentawna. Pastor Mitchell jiena nkun grata jekk inti tkun tista' tibatilna kopja ta' dan l-istudju. Fir-rapport eh, li votajna fuqu fil-ħarifa li għaddiet, f'punt numru 7 li tinvolvi t talba mill-Parlament Ewropew li jkollna approċċ li nevitaw l-approċċ doppju li għandna issa, dan kollu jindirizza l-kwistjoni ta' konfoffi. Issa s-sirja kolino. Grazzi. Il-reazzjoni ta' servizzi legali huwa fuqtu ħafna. M'għandix dubju li fondamentali jkun hemm kooperazzjoni bejn il-servizzi tal-polizija speċjalment f'dak li referi għalih il-kollega m'għandix mistoqsijiet is-suġġett huwa ta' kif nistgħu nieħdu u naħtfu l-patrimonju u l-wirt ta' dawn il-mafjużi. Għanna għanna ċertu dispozizjonijiet eh, li eh, eh, jamlu parti mid deċiżjoni għafasta l 2003 2008 aħna provajna rezoluzzjoni zewċ tlet ġimatilu fuq l-approċ Ewropew dak li huwa liġi kriminali. Iżda huwa importanti ħafna illi jkunu nistaw inwettqu dawn il-deċiżjonijiet legali u ġudizzjarji f'kull pajjiż biex niġudu kontra l-mafja. Allura dawk l-aġenzija li huma ġew kondannati bħala mafjużi, dawk li huma kontratti pubbliċi, mbagħad ma jistgħux jieħdu sem fatt membri oħrajn u jkunu jistaw jelbu mbat il-frontieri. Aħna rridu nagħtu għajnuna sinifikattiva approċċ speċiza biex niġildu kontra għadjaġdin biex dan il-kapital mafjus, il-patrimonju mafjus jista' jiġi sekwestrat kull fejn eh, jinstab, f'kull imma pajjiż jinstab. Grazie. Eh, dottor Kajola, prima di restituirle la Jena nishtiq nkun nistgħu nagħti ċans biex qabel ntik ċans li twieġeb għal interventi tal-kollegi. Nixtieq nitkellem ftit dwar il-rekwiżiti. Nixtieq ngħid li l-Presidenza ħad titlef servizzi legali biex din il-preżentazzjoni jisarfuha f'parri opinjoni eh, eh, formali għaxem għabek ikonna ċertu punti prattiċi bifuq xie xinu tam nibnu bat. Issa, għal dak li għal l-onorevoli kroċetta, mem jeżistix li kunem għafas legali li jista jintervjeni biex ħares il-vitmi u l-għana għazbis il-membri tal-familja taħħom u l-għaz mem sensila ta' figuri li fil-ġida kontra l ta' organizzata u rewruħom li huma ta' importanza partikolarna, għek nitkellem dwar ix-xut Eh, tal-ġustizzja eh, li huma differenti minn dawk il-kooperazzjoni tal-mal-ġustizzja ta' dawk illi kienu kriminali u mbagħad eh, daru. Fl-esperjenza fl-Italja li kellna aħna kellna il-possibilità permezz ta' lista ta' kundanni u investigazzjonijiet eh, kriminali fejn dawn il-persuni kienu importanti ferm, mux biss ikunu sona subidu għal dawn is ma' bat ikunu nistaw jaslu għal fażijiet ta' sentenzi legali eh, netaw rati li huma jkunu preċedenti. Allura tajjeb naqton aħin fuq dan ir-rigward. U tajjeb ukoll li nitlu ktar detal dwar dak li hemm fl-artiklu 87 eh, paragrafu 4 tnejn paragrafu ċe. Tnejn Il-Parlament eh, mal-Konsil permezz ta' proċedura komuni ordinarja jista' jistabilixxu miżuri dak li huma tekniċi investigattivi komuni konġunti. Jiġifieri x'tista' tidħol aktar f'dan il-prinċipju għax kull darba li aħna ntattu ma l-autoritajiet ta' eh, starriċ ġudit eh, legali pajizi di l-ewwel ħaġa illi jgħajmu eh, minna ħadd tagħhom. Brabta ma l-użu tal-tekniċi investigattivi, ġifiri nixti illi inti tiswiġek naqra l-dana kollu. Grazie. Merci, Madame la Présidente. Toutes les questions posées sont très intéressantes et certaines très difficiles aussi. Grazzi, Signor President, dawn il-mistoqsijiet kienu interessati ħafna u buħut minnhom diffiċli tweġibhom. Fuq il-preżentazzjoni tiegħi. Eh, iva, aħna lesti li nibatulkom kopja tagħha la darba tiġi approvata mid-Direttur Ġenerali. Imma din hija biss xejra żgħira fuq livell Ewropew bbażi ta' trattati, però biex ikollna analiżi aktar dettaljata u mistoqsijiet aktar speċifiċi, aħna lesti wkoll illi noħorġu eh, opinjoni legali formali meta jkun hemm bżonn. Palmat aħna l-estri natukom kopja ta' dan it-test u anke legali opinjoni legali formali wara. Issa fuq id-differenzi bejn l-istati membri f'dak li għandu xaqsam ma' kwistjonijiet li jaslu f'dan l-autoritajiet, il-leġislaturi huma konxi ta' dawn id-differenzi. Jekk tippermettuli nista' nindirizza kwistjoni li mhix ma taħt dan il-kumitat imma qed nitkellem fuq l-European Protection Order Sena l-oħra din eh, waslet għal diskussjoni taħraq bejn l-istituzzjonijiet Ewropej. Suġġerment kien illi tiġi drittata b'stati membri b'modi differenti taħt kultant taħt liġi Ewropea, taħt liġi ċivili u taħt liġi amministrattiva. Fi kliem ieħor, F'dak l-għandu xaqsam ma l-applikazzjoni ta' ċertu dispożizzjonijiet ta' liġi kriminali, kultant ċertu kriterji jridu jintlaħqu l-ewwel. Jagħmel ħafna sens li miżuri bħal konfiska ta' ċertu qassi nistgħu naraw li taqa' taħt miżuri amministrattivi jekk indaħluha bħala parti politika ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea fuq il fuq il-proċedura ta' zida fil-kooperazzjoni dan hija possibbli wkoll b'mod orizzontali imma f'ċertu każijiet jista' jkun possibbli wkoll l-istati membri li jużaw il-proċedura ta' zida ftal fil-kooperazzjoni skont artiklu 17 tat-TFU għandu jrid ikun hemm tal-inqas disa stati membri. Intom saqsejtuna bosta mistoqsijiet fuq il-poteri esklusivi u maqsuma issa it-trattat jetimna possibilità li nagħmlu distinzjoni bejn dawn it-tipi ta' responsabilitajiet. Hawnhekk qed nitkellmu fuq eżempju ta' poteri eh, eh, maqsuma forsi nkunu nistgħu ntejbu l kooperazzjoni bejn l-istati membri, nistgħu nħarsu b'mod ta' dettaljat l-estent eh, eh, kif jiġu implementati d-direttivi li semmejt, però dan kollu huwa irid issir mis-servizzi konċernati tal-Unjoni Ewropea. Mistoqsija oħra li saret kienet fuq kienet fuq il-kwistjoni li l-lista ta' reati kriminali hija qasira. Din hija l-lista li għandna fil-trattat, però dan jirrappreżenta verżjoni itwal tal-lista li għandna f'Trattat Lisbona nixtieq nagħmel referenza għad deċiżjoni qafas pereżempju li għamlu ta' possibbli biex nistabbilixxu modi kif eh, niġġieldu kontra l-falsifikar. F'każijiet bħal dawn, jekk jintlaħqu l kriterji ta' artiklu 83 paragrafu 1, jekk din it-tip ta' influenza ikollha influenza transkonfinali dan jista' jiżdied ukoll mal-lista. Kien hemm ukoll mistoqsija l-għanda xtaqsam mal-konfuffi u anke mal-konfiski. Jekk fim tajjeb. Jekk tippermettuni nixtieq inħares lejn dan fid-dettall u nixtieq ukoll ngħid li aħna ma analiżi dettaljata ta' sitwazzjoni fl-Istati Membri jew fl-Istati Uniti. Però nixtieq ngħid huwa li s-sitwazzjoni attwali mhijiex sodisfaċenti imma r raġuni prinċipali għal dan hija illi sa ċertu punt għadu kemm xejn kmieni fl-implementazzjoni tad dispożizzjonijiet ta' Trattat ta' Lisbona fuq dan il-qasam. Nixtieq inżid illi l-Parlament Ewropew għadu kemm adotta rapport fit-22 ta' Mejju u dawn kollu jgħinna f'din il-ġlieda. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' protezzjoni tal-vittmi naqbel kompletament Iva, hemm direttiva fuq protezzjoni tal-vittmi li qed tiġi diskussa taħt l-ospiċi ta' artiklu 82 paragrafu 2. Nixtieq ngħid iżda illi kien hemm problemi wkoll fin-negozjati eh, fil-preparamenti għal din id-direttiva. Ma nistax nenfasizza biżżejjed id-diffikultajiet li sabu ċertu stati membri li jmorru li lin minn sistemi ġudizzjarji ta' pajjiżhom Ġifiri, diġa għanna din id-diffikulta. Jena li biex inkun konċis. Mela, mistaqsi oħra l-rwol ta' xieda fi proċeduri kriminali. Għandu għanna najdu illi x-xieda fil-proċedura kriminali għanda din għada taqa taħt l-autoritajiet nazzjonali, għafiddejn autoritajiet nazzjonali. u wkoll jista' jkun interessanti għalina li jkollna implementazzjoni effettiva ta' artiklu 87 paragrafu 2 inċis ċe fuq kif isiru l-investigazzjonijiet. Fuq dan il-punt jiena naħseb illi l-unika ħaġa li nista' wadukom hija li dan se naħar nagħmluh naħsbeħ fid-dettal u ser niġu lura eh, b'risposta bil-miktub kemm jista' jkun malar bħalma tistgħu taraw din hija kwistjoni importanti ħafna. Iżda naħseb illi l-istati membri huma konxi aktar ta' dan fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Sur Teola. Issa nixtieq nirringrazzjak ta' dan u nixtieq nistieden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 informazzjoni ta' idejat ma' Sirira Malmstrom li tkellmet dwar strategija globali tal-Unjoni Ewropea brabta mal ġida kontra l-fenomeni kriminali tal organizzata li titratta il-Kumitat tagħna. Imma wkoll hemm ukoll direzzjoni ġenerali tal-Unjoni Ewropea li tkellmu jitrattaw dan il ġida kontra l-kriminalità organizzata. U fosthom, anzi, fost dawk u huma il-DG Just aħna stedinna direttriċa la Teklunsen ħalli tkun tista' tgħidilna ftit dwar id-direzzjoni tal-Kummissjoni li eh, l-intenzjoni tagħhom hija li komplu jimxu jaħdmu fuqhom f'termin ta' kriminalità organizzata dak li hija il-korruzzjoni u l-ħassil tal-flus. Mbagħad ser nagħmlu eh, xi sensiela ta' interventi eh, minħata tal-MPs biex u dawn jistgħu Eh, il-mistoqsijiet taħħom tuġibom direttriċi Grazzi tassew tal-li edawnek fosna għalli ġan fisser illi inti interessata ħafna fis suġġett tal-komitat tana dak li għaxxol li ħna namlu unġet. grazzi. Um, Chairman, first of all, thank Grazzi ħafna, Sr. President, grazzi tal-li stedintu l-DG Justice eh, għal dan il-Kumitat fuq il organizzat Organizzata Korruzzjoni u ħasil tal-flus nixtieq niskuża ruħi fis-sem Sinjura Redding li sfortunatament ma setax tkun fostna hawnhekk f'din l-okkażjoni. Jiena smajt b'attenzjoni id-diskussjonijiet kollha ma' diskussjona ma' l-Kummissarju Malmstrom u anke l prezentazzjoni mis servizzi legali is-Sinjura Malmstrom edha fil-qalba tal-aspetti ta' sigurtà fuq il-kriminalità organizzata kif ukoll ġustizzja bħal su intern eh, ukoll huma involuti ħafna biex nissieħbu flimkien fil-ġdida kontra l-kriminalità organizzata dan kollu għandu x'jaqsam mal-bżonn biex ikollna miżuri li ikopru l-strumenti politiċi differenti u li għandhom xaqsum ma l ta' organizzata biex nkunu nistgħu noħolqu l-aħjar sinerġija fost kulħadd. F'Ottubru s-sena l-oħra aħna segwejna l-inizjattiva tagħkom ta' rapport b'ċertu attenzjoni wkoll press indirizzat suġġetti li għandhom xaqsmu mal-ġustizzja u ħadna nota wkoll ta' rapport li sar bil-fuqu l-ġimgħa l-oħra f'Master de Jong approċċ għal liġi kriminali u li sibni interessanti ħafna u sentejn u nofs wara ta' tal-Lisbona huwa importanti li naraw din eh, dal-interess parlament fl-aspetti tal-riġi kriminali u dan huwa it-tip ta' dinamika legali li jisser wassal għal libertà, sigurtà u ġustizzja u li sar jibbenefikaw minnu iċ-ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea. Ippermettu li nfakkarkom illi is-sena l-oħra aħna ħejjejna komunikazzjoni fuq liġi kriminali fuq eh, politika komuni Ewropea, dan huwa kollu proċess li bih ikollna eh, pożizzjoni komuni fuq il-liġi kriminali. Issa, f'Unjoni Ewropea miftuħa aħna rridu illi nevitaw nevitaw da kollu nistaw biex jkollna e, eh, libertà wkoll fuq il-konfini li għandna sissa mhux biżejjed imma nafu wkoll illi ħafna drabi ikun hemm ħafna differenzi legali fis-sistemi tal-liġi kriminali tal-Stati membri u dan jista' iwassal għal kooperazzjoni transkonfinali diffiċli. U wkoll diffiċli li niffaċilitaw din il-kooperazzjoni ġudizzjarja permezz ta' miżuri u liġi biex ikollna wkoll Eh, liġu komuni f'dawn l-oqsma u trattat tal-Lisbona bħalma għallu servizzi legali għenu biex f'dan il-proċess. Fl-istess ħin rridu nkun nqodu attenti meta nindirizzaw drittijiet umani li naħseb li jaqa taħt dan il-komitat. Signor Redding hija responsabbli fuq il-Karta ta' Drittijiet Umani u illi tistabbilixxi ċertu limiti fil-leġislazzjoni f'dak l-għandu xaqsam mod partikolari fil-liġi kriminali din il-karta hija dak li tatina direzzjoni għal politika Ewropea, però bla dubju ta' xejn hija importanti wkoll fil-qasam tal-liġi kriminali. Minħabba l-impatt li jista' ikollhom liġijiet kriminali fuq il-libertajiet individwali rridu nirrispettaw il-proporzjonalità, is-sussidjarjetà u il-prinċipju prinċipju ta' last resort. Nixtieq ngħidilkom x'għamilna aħna. Naħseb li aħna u rejna suċċess fix xogħol li għamilna f'dak għandu x'jaqsam mal-liġi kriminali. Aħna għandna varjetà ta' strumenti eh, li nistgħu nużaw u li għandna nużawhom fil-ġlida kontra il-kriminalità organizzata. Din mhix dejjem kwistjoni ta' leġislazzjoni ġdida kultant l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni eżistenti hija importanti wkoll u nafu li dan ukoll jaqa' taħt dan il-kumitat u naħseb li l-implementazzjoni ħafna drabi se tkun aktar faċ taħt trattat ta' Lisbona għaliex hemm għażliet ġodda biex ikollna wkoll segwitu ġudizzjarju. Ejja nibdew bl-ewwel strument importanti il-mandat tar-rest Ewropew li huwa strument innovattiv ħafna mill-Unjoni Ewropea biex niġġieldu il- il-kriminalità organizzata li taqgħu wkoll taħt il-libertà sigurtà u l-ġustizzja u biex nunukom kemm importanti din l-odda lejna nixtieq ngħidilkom li bejn l-2005 u l-2010 kważi 60,000 mandat tar-rast Ewropew nħarġu. Dan ma jfissirx li dan l-istrument huwa perfett, rajna fil-rapport ta' implementazzjoni li minkejja li taħdem b'suċċess hemm ċertu nuqqasijiet illi aħna nippruvaw nevitawhom permezz ta' kooperazzjoni prattika ma' l-istati membri. Issa, f'dak l-għandu xaqsam mal konfiski illi semmiet bosta drabi illum, il-Kummissarju Malmstrom dġa qalet illi din kienet xi ħaġa essenzjali biex niġġieldu il-profitti finanzjari fil-kriminalità organizzata. Issa taħt DG Justice, diġa għanna zewġ deċiżjonijiet għafas fuq l-ifriżar ta' assi u l-konfiski. Dawn l-istrumenti ġew implementati minn kważi nofs l-Stati membri u l rapport implementazzjoni tagħna juri illi hemm bosta Stati membri u li għad ridu jsiru aktar sforzi biex niżguraw l-applikazzjoni effiċenti ta' dawn l-istrumenti bħalma qalu bosta kellima is-sistemi ta' konfiski huma differenti ħafna f'bosta stati membri. M'hemmx biss dik il-komplikazzjoni bejn liġi ċivili u liġi kriminali, imma f'ħafna stati membri għandna sistemi komplikati ħafna u f'oħrajn għandna mekkaniżmi aktar sempliċi Din hija raġuni għalfejn f'dan l-istadju aħna fil-waqt li nippruvaw intejbu l-implementazzjoni ta' deċiżjoni qafas qed bdejna wkoll studju li se jqabbel kif l-aħjar illi naqasmu din il-liġi ta' konfiska u li nikkonsidraw ukoll situazzjonijiet differenti fl-istati membri sistemi differenti u kif nistgħu nibnu fuq dan is-Sinjura Malmstrom qed tagħmel l-armonizzazzjoni tal-konfiski u aħna qegħdin niffukaw fuq ir-rikonoxximent reċiproku aħna se nużaw dan l-istudju biex naraw kif nistgħu bl-aħjar mod nilħu deċiżjoni informali fuq kif jaħdmu, kif jistgħu jaħdmu b'mod tajjeb miżuri fil-futur. Fuq il-kooperazzjoni ġudizzjarja naħseb tafu li diġà tafu fuq l-odda li għanna li tissejjaħ assistenza legali reċiproka li se tieħu posta proposta li għanna bħalissa eh, l-European Investigation Order li se jkun hemm trialogu fuq għada. Jekk dan l-istrument joħloq jagħti valur miżjud, dan ser jiffaċilita l-eżekuzzjoni ta' miżuri ta' investigazzjoni legali madwar l-Unjoni Ewropea u jkopru varjetà sħiħa ta' metodi biex niġbru l-informazzjoni u attivitajiet ta' investigazzjoni biex niġbru xieda u koll u evidenza fil-proċeduri kriminali. Issa, għodda pratika ħafna it-tim ta' investigazzjoni konġun ta' sama u koll dawn huwa għodda essenzjali ħafna fil-ġida kontra kriminalità organizzata ħafna drabi jinvolvu l-Eurojust u l-Europol u hija għodda moderna li tinvolvi l pulizija kif ukoll l-kooperazzjoni ġudizzjarja fl-2011 33 tim ġdid eh, li nsejħulhom ġiet eh, twaqfu Grazzi għas segretarjat mill-Eurojust, l awtoritajiet nazzjonali huma aktar familjari ma kif jaħdem dan il mekkaniżmu u huma lesti biex e, joħolqu timijiet ta' investigazzjoni transkonfinali bħala għodda e, għal din investigazzjoni. Chris, ma nafx xek familjari maħħa. Din European Information Record European Record Information System. Din toħodna lura għal driġġed għafas li tieħdu bosta snin ilu minn stati membri u din hija l-idea illi noħolqu konnessjoni online fuq id-databases tal-istati membri tal-kondotti u e, tippermetti li jkun hemm skambju effettiv u mod faċli labil ma kienx possibbli ħlief għal kooperazzjoni bilaterali dan ifisser li mħalfin u prosekuturi fl istati membri jistaw jista' jkollhom aċċess għall informazzjoni fuq eh, reati ta' pereżempju xaħat li jkun ġie arrestat eh, f'pajjiż ieħor qabel dan kollu għandu x'aqsam ukoll ma' software Ewropew li ħarġ fl lejn l-aħħar ta' April għat mannix riżultati sissa għax għadu ġdid, pero importanti li najd nsemmuħ għalli xista jkun illi issir għodda importanti ħafna għal dawk f'dan il-qasam. Issa fil-qosor fuq il-drittijiet ta' proċedurijiet proċedurali u il-proċedimenti Importanti li nisqu, jekk aħna rridu nis inkomplu nsaħħu il-regoli tal-liġijiet kriminali biex ikun nistgħu nsaħħu investigazzjoni kriminali b'dimensjoni transkonfinali mela importanti li jkollna standards minimi. U biss jekk aħna għandna dawn regoli minimi fuq il- Smih ġust huwa li aħna nistgħu noħolqu il-fiduċa reċiproka bejn l-awtorità ġudizzjali u din il-fiduċa reċiproka bejn l autorità ġudizzjarji u essenzjali biex naċċertaw li kunem hemm applikazzjoni effettiva tal-istrumenti tagħna. ma huma pereżempju il-AW e u eh, oħrajn, istrumenti oħrajn fuq ir-rikonoxximent eh, reċiproku. E, Nasab li proposta li għanna għoddimna fuq ġida kontra il-krimta organizzata għaddan eh, ħafna elementi essenzjali u tul il-negozjati dan ħa sura ta' valur miżjud u allura nittamaw li daqsan nkunu edin naslu għal tmim ta' dan it-trialog biex uh, nkunu nistaw natu l-vitmi l-aħjar regoli anke kumma minimi, imma biex nħarsu drittijiet tagħhom anki kwistjonijiet ta' eh, kriminalità organizzat li xovjament id direttiva tkopri kull tip ta' vittmi u kull tip ta' kriminalità organizzata. Kien hemm ukoll minn semma kriminalità ambjentali, ġifieri anki jekk din direttiva antika hija parti mill-kontest ta' xogħolkom. Ġifieri jkollna direttiva li tikkriminalizza ksur serju ta' liġi ambjentali u anki tniġis marittibu tal-Unjoni. U allura f'suġġetti bħal huma pereżempju t trasport permess tal-baħar ta' illegali ta' skart eh, u li ti perikola wkoll l speċi li huma f'periklu ta' estensjoni dan kun huma parti mill-direttiva u kollha ħajt isu bħala reati fl-istati membri u kien fil-fatt fit-tmien ta' sena li għaddiet illi il-data ta' twetti għadda ma skadiet l-istati membri ġbirat narridu naraw x'inhu l-impatt ħari. U l-abbuż fuq is-suq eh, li jimponi u batem sanzjonijiet fuq l-insider trading u jgħamil sertu sanzjonijiet kriminali fuq min li jabbuża f'dan ir-rigward. Issa, f'dan fil f'rigward ta' Stokkolma. Kien hemm eh, min semma ovvjament id-drogi, la dubju ta' xejn hemm suq enormi ta' eh, kontrabbandu ta' drogi, trafikar ta' drogi. Jiena smajt ċifri bħal per 70 biljun li semmet ġast eh, sempliciment għall-Unjoni Ewropea. Dan jippermetti li gruppi kriminali jkunu jistaw u ħafna attivitajiet kriminali u legali illi jeddu s-sikurtà ta' soċjetajiet tagħna. Termini legali aħna diġà għandna deċiżjoni qafas illi tikkriminalizza t-traffikar ta' drogi mill-2004 iżda hemm ċertu eh, djufijiet dan it-tekst u għallur fil-fat palessa għedin għaddejn fi-studju biex naraw jekk għandix naġġornaw il-leġislazzjoni tagħna fuq it-traffikar ta' drogi sena l dimis sena d-dieħla. Iġifieri issa aħna qegħdin nippjanaw l-istess ħin illi din is-sena stess indaħlu ehm, azzjoni fuq il ċertu sustanzi narkotiċi U kol għati naħmu fuq l-indikaturi ewlenin fil-suq tal-drogi biex nkun istaw nimmiraw il-trafikar tal-drogu mod effettiv. Kif għad s-nira Malmstrom, hija diffiċli li inti e, tal sip il-fatti u ċifri e, imma ħna nabżonnom jekk aħna ser ikonna politika li hija bbażata fuq il-provi Jena ċerta illi fi sessonijiet li ġejjin ħat itkellmu dwar Mawk li huwa attività fil-Mediterran kontra traffikar ta' drogi. U biex nkompli fuq dak li qed Sinjor Mangstrom il-fondi huma importanti ferm. Mod partikolar dak li droga aħna rridu naċċertaw illi aħna għandna finanzjament għal drogi fi ħafna setturi Jekk nitkellem dwar elementi pjanati għal dan l-attività, mela nix nisħaq fuq xiftit illi jandom xaqsmu mal-ekonomija legali li jandom xaqsmu wieħed mal-ieħor, wieħed minn it-attivi tagħna li aħna dal-waqt ta' tiġi fuqna jadik fuq il-kontrabbandu. Din hija direttiva li aħna bħalissa għandna taħt it-Tratat ta' Lisbona fuq il-forsifikar propjament tal-euro eh, li aħna aħna għandna din il leġizazzjoni diħla li ta' li ħajkolla ċertu effetti negattiva u aħna għadin naħdmu fuq din il-proposta issa. Proposta oħra? Għandu x'aqsam ma l-interessi finanzjarji tal-Unjoni li xieħut minnkom semmejtu? Nasbu li dan importanti ferm qed tkun frodi hawnhekk u regolatorjiet oħrajn illi saru għaskapitu tal-budget tal-Unjoni. tal budget tal unjoni illi jista' jinvolvi ammonti mhux ħażin, eh, kbar mhux ħażin tal-gwadanji legali u il-kriminalità li taffetwa l bagġet Ewropeja ħabba attività ta' kriminalità organizzata anki jekk aħna m'għandniex ċifri u statistika eh, tangibli iżda eh, hemm wisq flejjes pubbliċi tal-Unjoni li tiħallsu kontribwenti tat-taxxa tal-Unjoni li sejrin fil-ribwiet ta' għaqdiet kriminali. U għalek eh, għanna rridu noqogħdu attenti ħafna għal dan. Eh, Ħaġoħra, il-rapporti li sottometew istati membri għall-Olaf dawn huma importanti għaliex dawn juru ammont xie xi 600 miljun fi frodi Min ammont ħafna kbar ta' irregolaritajiet illi forsi bus ikunu intenzjonali, iżda din il-ċifra ta' 600 miljun jew frodi tista' tkun ħafna iktar għolja, ma nafux. Iżda nafu li parti minn dawn l-attivitajiet mhumiex neċessarjament magħrufa. U fl-aħħar u nafu wkoll mill l-aħħar illi r rati ta' kundanni li nataw f'dan ir rigward ta' huma baxxi ħafna forsi minħabba l-prosekuzzjoni ma' ma smieħ ġifieri ma ssirx sa barra, ma tarax tmiema għaw min għasħat għatma jider u dim il-qorti. Ġifiri issa għanna, irrit naraw li għanna l-bazi legali specifika fit-trattat u din id-direttiva tatejn kemm min qed jagħmel investigazzjonijiet, kemm prosekuturi, kemm imħalfin biex ikunu jistgħu jimxu fuq dawn il-każijiet fil-prattika u jkunu jistgħu jelbu il-kobba um, mħabla ta' il-leġiżlazzjonijiet differenti Ewropej li għanna fuq dan ir-rigward bħalissa. Issa fuq istrutturi tal-Unjoni Ewropea l-Eurojust qed tiġi mistidna għal ukoll sessinijiet oħrajn għall-Eurojust tal-IP biex jispjegaw naqra x-xogħol tagħhom. Issa dawn l-ħara snin l-Eurojust tuqdi rwol siwi għal dak li huwa l kazistika u ġurisprudenza u għal dak li huwa xogħolhom bażikament huwa li fukaw li jimplementaw deċiżjoni minn 2008 li kienet infassla biex insaħħu il-kapaċitajiet operattivi. Issa taħt artiklu 85 ta' taħt it-TFU aħna għandna rapportajiet opportunitajiet ġodda biex ikun staw ntejbu nsaħħu l-Eurojust u wara 10 snin hemm ukoll affarijiet li wieħed jista' jagħmel sabiex ikun jista' jtejjeb l-effiċjenza u jkun jista' jisemplifika l mod kif taħdem l-Aġenzija u dan ħankunu għedin ħarsu li permessa proposta sena diħla biex kun tista' taħdem aħjar mod iktar effettiv u tiffoka fuq attivitajiet tal-qalba. U aħna għedin nitkellmu ma' kollegi tagħna f'Digi Home taħt Sinra Malmstrom li ħatkunu ħajkunu qegħdin iħejju proposta dwar l-Europol. Issa bħala parti mill-eżerċizzju tal Just nixtieq ukoll insemmi il-prosekutur pubbliku illi diġa semmejtu jina fukajt fuq artiklu 86 fit-trattat illi l-attività jiet tal-Uffiċċju tal-Prosekutur l-ewwel qabel kollox jfokaw fuq il-ħarsin tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Aħna bdejna il-studju tagħna biex ikonna proposti u mbagħad eh, nittamaw sa sena d-dieħla li suġġeriet il-Kummissarju tiegħi eh, ħana kena ġortu konsultazzjonijiet, kena wieħed dwar l-internet issa, u issa nippruvaw namlu konsultazzjonijiet oħra fil-ġejni għarib, um, eh, ma' ħafna eh, parti interessati, interessati parlamentu parlament u ovvjament, hemm ħafna din um, il kustjoni kumplessa fer, specialment minħabba il-kem ħatkun ċentralizzata, deċentralizzata, minn ħajkun responsabli rabta bejn l-Eurojust, l-IPO, u la fuq l-bqija. Iġifiri, jekk il-komitat jixtieq f'xi punti jitolb xi diskussjonijiet biex joħorġu bidejat u femiet, naħseb li tkun interessanti ferm għaliex hemm ħafna mm, mistoqsijiet u kwistjonijiet illi wieħed għandu jidħol fihom. Issa, biex nagħlaq din il informazzjoni li qed ntikom, ehm, dwar il-rabta mal-fiduċa reċiproka. Jek wieħed tiġi li tkonċu kim tal organizzata ma' sefficienti, bħal għandek bżonn sistema, mekkaniżmu illi huwa jaġġeb mot mħaffef u ħana għandna kunċett fis li jmur lura f'dehejg tampera li jitratta b'dan dan il-mod, ġifiri di tal-rikonaxximent reċiproku li għadu il-ġebla ta' xewka ta' ħafna xogħol li jsir. Għad ħafna strumenti ħrajn tiġu lizbonizzati, iżda nasab il-rapporti tagħna ta' twetti juri li nuqqasa fiduċa għan bil-istati membri li dan jista' xekke il-applikazzjoni effettiva u t twetti effettiv dwar strumenti ta' rikonoxximent reċiproku u jista' jkun illi eh, nistaw nelbhom ħafna mezzi, iżda il-senjor ma msommem semmit it taħriġ għu għamot mezz minnom. Aħna fil-qasam tagħna aħna għadna komunikat fuq it taħriġ għal kull min jippratika l-liġi, eh, jifokajna l-iktar fuq persekuturi mħalfi, għax aħna nemnu li meta dawn il-professjonisti kun jistgħu jifmu aħjar il-mod kif taħdem l-sistema tal-Unjoni u sistemi ta' ħaddieħor mela il-fiduċja reċiproka u l-arfin reċiproko ser jaħdem, eh, ser jikber u ser jiġi applikat aktar mod effiċenti. U kif suppost, għalhekk aħna nħossu ħafna li importanti li aħna għandna dan il din il-mira sal-2020 illi xi kollok xi seba' mit eh, eh, persuna f'dan fil-qasam tal-liġi, aħna fil-qasam tal-liġi li tkun eh, esposta, kħiġi esposta għal eh, din eh, dan it-tip ta' taħriġ. Dan kienet idea ġenerali, imma u naħseb għandkom aktar, ħekolkom aktar xi tgħidu, iżda tajjeb illi tgħidu dan għar iktar xtaħsbu dwar dan kifet kifet. Grazzi. Grazie, direttore. Grazzi għalija kien essenzjali il-prezentazzjoni tiegħek. Għalhekk nixtieq ndur lej kollegi l-Onorevoli Mattie bil-forsi żomma ma' żewġ minuti għax rid nagħtu iċ-ċans illi twieġeb id-direttriċi. Grazzi. Grazzi senżon fil-qosor. Uh, Partialment minħabba knit Knudsen wieġbeta ħafna affarijiet li jiena xtaqtna xtaqt ngħidilha u nistaqsija. Nirgrazzjat għalli ġiet hawnhekk fil-kumitat tagħna jiena nixtieq ningrazzja lilkom. Sfortunatament jidher il-kooperazzjoni fost il-polizija ħafna iktar ħar minn dik ġudizzjarja, aktar minn tal-ġida kontra il organizzata u fil-tip ta' tradizzjoni fl istati membri jidher illi huwa iktar sot milli kien fl-istati membri u naħseb li ħafna iktar diffiċli għall kummissjoni illi tarmonizza l-liġi Ewropea dak ir-rigward. Imma mbagħad il-kooperazzjoni fost il-pulizija jsadna hija ma' taħjar, mod iktar mod iktar ħarir. Dwar it-taħriġ ta' dan il-mħalfin u persuni fil-qasam ġudizzjarju, titkellim dwar is-700 persuna, ix nies li jaħdmu fil-qasam ġudizzjarju li inti tixtieq tħarreġ iktar fil-fond, nixtieq nistaqsi dak li nistgħu nagħmlu sabiex naċċertaw illi dawn ma jiperikolawx iġġilida kontra l-attività kriminali. Eh, u aħna nixtieq nitkellmu dwar Justice Portal ukoll fejn għandek ħafna żjarat, eh, forsi tista' tina iktar dettalji hemmhekk. U wkoll x'taħt taħseb biex tagħmel forsi f'termin ta' dawn l-imħalfin ehm, forsi trid ukoll taħdem dawn il-pekularitajiet tagħhom, jidu ngħidu kif inhi l-affari, irridu nkunu nafux qed jiġri. Eh, into inti qed illi dawn ħajn kwistjonijiet etiċi, allura rridu naraw se tagħmel kummissjoni dwar dan. Grazzi, żewġ minuti, Is-Sur Gomez, Sinjura Gomez. Grazzi, Sinjura Knudsen. Nixtieq nistaqsija id diġi dastis eh, ħatat eh, importanza fuq eh, dak li għamilna dak li huwa CIA l-investigazzjoni fuq t-tirit fejn kien hemm tortura. Mm, għax kien hemm rakkomandazzjonijiet dak ir-rapport dwar il-sitwazzjoni Eh, ta' ta' pittos laxka eh, fl-aeroporti tagħna, speċjalment għat titirit eh, normali dak għal dak li jinvolvi wkoll traffikar tal-bniedem, tal-drogi, mm, tal-armamenti, ġifiet nitkellmu dwar titirit normali tas-soltu fejn tilgħu il-passiġġieri li huma ċittadini tal-Unjoni u oħrajn. Huwa effett inti mhijiex kwistjoni biss ta' leġislazzjoni ġdida, ma kif din il-leġislazzjoni titwettaq u inti semmejt ukoll il-ħtiġa għal standards minimi għal smih biex dawn inkunu nistaw nibnu il-fiduċa bejn l-istati membri. X'tip ta' evalwazzjoni għanda għanda ġiġi ġastas fuq dak li qed ġifiri ġifieri persekuzzjoni għal dak li huwa pereżempju l-kriminalità organizzata jew l-korruzzjoni jew l-ħasil tal-flus għaliex Il-problema mhijiex biss l-ismieħ imma l-investigazzjoni nifisa. Inħidura l-Portugal, hemm ħafna każijiet li qed jiġu mħarġa, mhux sew, mhux kif suppost, u ħafna drabi dan qed iwasslu situazzjoni fejn il-proċess Meta eh, bażikament jiskadi żmien tal-li fih li tista' ssir il- il-proċedura, il-proċediment, u allura għal-kem inti għandek ċertu provi, evidenza t nis emmek. Mizmu ma inti ma tistax tkompli bil-proċedura eh, ta' proċedura kontrijom. Rigward ukoll is-sarriċ ta' dawn il-kriminalitajiet fejn inti titkellem dwar tuża budgets nazzjonali, fejn eżempju għandek pajjiżi li qegħdin jintervjenu trojka minħabba l-kriżi. Qed titkellem dwar il krizi li għandha x'aqsam mal-Prokura tad-Difiża fejn nafu li hemm qdiet organizzati tal-Istati Membri tal-Unjoni u xejn mu qed isir biex ikunu prosekutati flura f'daru palmuma fil-Portugal u l-Unjoni mhux qed tieħu wkoll, grazzi. Onorevoli Kakis. Għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda għandna x'taqsam mal fatti u ċifri. Inti tkellimt dwar il-frodi fil-budget tal-Unjoni li ġie rapportat mill-Istati membri ta' xi 600 miljun Indan din ċifra ta' kull sena jew kollox. U peress li f'dan il-każ hija kusanin ta' l-iceberg principle, inti x'taħseb illi fir-realtà taħt il-wiċċ xem? xi mezz illi nistgħu nkejlu mod indipendenti dak li qed jiġri? X'qed tagħmlu f'dan ir-rigward? It-tieni mistoqsija. mur lura għal dak li qalet is senjura Gomez. U għam minnu. Per esempio, l-Greċja hemm każ kbir ta' ħasil tal-flus u korruzzjoni fil-Prokura tad Difiża illi issa qiegħda titla' fuċ l-ilma u issa possibbli illi hemm mijiet ta' miljuni ta' ewri f'każ wieħed biss partikolari u Dinja xi ħaġa li li fenomenu mifrux madwar l-Unjoni għaliex il-Prokura ta' Difiżi mhix ħaġa li tiġri biss pajjiż wieħed. Għandek il-pajjiż li jipprovdi u l-pajjiż li jixtri. Iġifieri, intom qatt ħaltu f'dan it-tip ta' tarriċ qatt kien hemm xi talba għal għajnuna dawn ir-rigward dan jaqa' taħt il-ġurisdizzjoni tiegħek, grazzi. Wara, eh, eh, grazzi, l-Lorna eh, Venju Tendan, grazzi. Il-ġitz. Inti għad kien hemm xi 33 li twaqfu ma nafx ġifieri din f'sena sena għaliex ma tantx jidher li huwa ħafna meta tqis l-ammonti enormi ta' kriminalità li huma li għaddejja din hija ċiċri bażikament ta' 33 u min u min u minnu pereżempju qed imexxi għodu jiġġieldu Franċiż, Ġermaniż, Taljan, Ingliż, min ħajħallas jiena ma nistax nagħti l-aħjar pulizija li għandi biex jieħdu sem ta' il għax għandi problemi oħrajn li għandi bżonnhom e, jitrattaw. ħafna drabi ma taħdmux ġifiri, ħafna drabi kiena, jekku 33 mera terribli l-bicċa mhux qed nwaqrek sewwa maqdrek. Imma hemm xi ħadd li qed jagħmel studja hawnhekk qed jgħid mhux qed taħdem il-biċċa. Jew qed nassumu wiwa sabqgħu dejjin kif sejrin, grazzi. Grazzi onorevole Newton Dan. Grazzi ħafna, Sur Newton Dan, Sinjura Direttur. Inti ftit ilu kont qed titkellem dwar il-flejers pubbliċi li jintużaw mill-mafja U jien ovvjament l-ewwel ħsibt fil-fondi li l-Unjoni Ewropea għandha allokati għal dawk il- li jistaw jizzużaw suppost fiż-żoni Ewropej tagħna minn flok spiċċaw fidejn il-gruppi kriminali qed nitkellmu dwar mijiet ta' miljuni ta' euro. Fil-programm ta' Stokholma kien hemm ippjanat proposta leġislattiva għal ġbir fil-qasam ta' eh, fil-qasam penali dwar ir-rikoxximent reċiproku dina kienet maħsuba l-2011 seba' stat membru kif nafu ppreżentaw proposta fuq eh, mandat ta' investigazzjoni Ewropew anke fil-Libe. Intom x'baħsibkom tagħmlu kieġobkom? Uh, thank you very much for these Grazzi għal mistoqsijiet tagħkom. Ħanibda mill-bidu. Hemm bżonn nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nippromuovu l-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija. Hemm tradizzjoni differenti ħafna kif għattu intom ukoll. U tagħna proċess li jieħu żmien hemm kulturi differenti kemm fuq livell Ewropew kemm bejn l-istati membri, però rridu nkomplu naħdmu jdu nagħmlu l-aġenziji tal-ġejġ tagħna jaħdmu tajjeb, jaħdmu flimkien u probabbli qegħdin jaħdmu f'aħjar aħjar bejn iżhom issa milli kienu qabel jdu nippromovu networking, jdu nippromovu il-fondi tagħna l-proġetti differenti sabiex navviċinaw l-awtoritajiet ġudizzjarji mal-pulizija. U hemm bżonn li noħolqu din il-kultura Forsi l-kultura tal-pulizija hija iktar żviluppata, imma bħalissa għandna direttorat tal-ġustizzja wara nistgħu nagħmlu iżjed sabiex nippromovu l-kooperazzjoni, noħolqu iktar kuxjenza u naqdu n-nies permezz tan-networks fir-rigward tal-port li jiena nista' inħeġġiġkom tuwa twila ikollna dwar 50 sa 60,000 hit kull xar. Huwa user friendly ħafna prezentazzjoni hija pjuttost faċli tajba. U ħanibdew ukoll kampanja sabiex noħolqu kuxjenza u nqasmu l-informazzjoni kif għattu intom l-organizzazzjoni tan notara, l-avukati, il-marixxalli, jridu eh, jkunu jafu b'daw l-affarijiet, għax kull minn U għalina li kienet pozittiva ħafna din mbagħad tindirizza wkoll ċittadini lil dak li jappratikaw il-liġi, però hemm bżonn li jkunu jafu biha aktar nies. Din l-għodda eventualment ħaskun aktar attiva u interattiva milli i preżentament. Fuq it-taħriġ aħna nistgħu kemm innidu t-taħriġ nkunu katalisti u anki nkunu aħna illi nikkoordinaw fuq livell Ewropew. Nistaw nużaw assoċjazzjonijiet attwali, per eżempju ta' um, avukati, il-netwerk ta' taħriġ Ewropew, u ma' illi naċċertaw illi huma dejjem ikomplu iżidu il-programmi ta' skambju tagħhom. Huma jaħdmu wkoll bħala netwerk bejn l għadiet ġudizzjarji nazzjonali u importanti illi bekk ninkludu l-imsieħba kollha aħna tlabna riċentament l-entitajiet kollha biex jgħidulna kemm iħarġu nies Għedin niprofaw niġbru din l-informazzjoni għax hemm ħafna affarijiet qed isiru fuq livelli nazzjonali mill-iktar mill wieħed jaħseb, però s'issa għadna ma eh, koordinajniex din il-ħimien tagħna. Hemm bżonn naraw eżattament kemm ġew imħarġa nies fil-ferat legali differenti kollha. Kif intqal hemm ħafna punti li huma ta' kompetenza nazzjonali u aħna m'għandniex il-kompetenza li noqogħdu nidħlu fl-etika dwar it-trasposizzjoni. Aħna bħalissa nifukaw fuq ir-rapporti, noħorġu rapporti tipo insemmu lil min jagħmel ħażin bismu u meta mbagħad id-direttivi tagħna jidħlu fis-seħħ eventwalment ikun hemm il-possibilità li ikkun hemm il-proċeduri għandna strategija ta' implementazzjoni u koll attiva aħna ngħidu lill-Istati Membri kif għandha ssir implementazzjoni u il-kollegi fid diġihom qegħdin ukoll jikkonsidraw miżuri partikolari fuq il-korruzzjoni li probabbli semmiet is-Sinjura Malmstrom aktar kmieni. Dwar il-ħarsin tal-interessi finanzjarji Ewropej importanti li qegħdin ngħidu qegħdin nitkellmu biss fuq il fandi Ewropew. Dana jirrigwardja biss il-budget Ewropew kwalunkwe attività li hija ta' detriment għall budget Ewropew. Iġifieri dak kollu li għandu x'jaqsam mal-budget nazzjonali ma jaqax taħt il-mandat tagħna. L-istatistika li għandna aħna hija disponibbli kemm f'Olaf, fir-rapport ta' Olaf u kemm fir-rapport tagħna u minn hemmhekk ġibnieh il-ċifra ta' 600 miljun illi aħna għedna huwa biss parti żgħira tal-problema. Aħna iċ-ċifri tagħna jiġu minn dak li jirrapportaw l-Istati Membri għand Olaf kollox jiddependi minn kemm huma attivi l-Istati Membri fil-prosekuzzjonijiet tagħhom illi jistgħu iwasslu mbagħad għal verdetti u kundanni. Mm -mm. Aħna ma nagħmlux investigazzjonijiet konkreti ta' fuq din il-ħaġa dwar il-ġitz. Il-onorevoli membri għandu raġun. Jiena normalment ottemista tazza nara nofsa mimlija, meta nara kif kien jaħdmu l-ġiet xi sentejn ilu fej l-istati membri tas-sew ma kinux ħarqana illi jaħdu sem, issa għadin naraw interess u dan in netwerk illi huwa li jitħadem mill-Eurojust eh, The Hague huwa eh, mezz kif niġbru l-aqwa u nħorġu bidejat li mbagħad li lill-istati membri. Il-feedback li għandna jgħidilna l istati membri u l-autoritajiet ġudizzjarji issa bil mos il-mod qegħdin jidrawa din l-idea u qegħdin jirrikorru għalija ħaġa li ma kinux jagħmluha qabel. Ovvjament, hemm ġitzi li huma ta' natura bilaterali bejn żewġ stati membri, forsi forsi l-iktar tlieta. Aħna però xorta għadna nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nippromovu dil-għoda li eventwalment matul is-snin naħseb illi qed issir iktar u iktar popolari. Fuq l-aħħar mistoqsija, President, tiegħek, il-pjanijiet li kellna fil-qasam tal-rikonoxximent reċiproku tal-evidenza ħad tilab posta inizjattiva ta' stat membru. Palissa dina qed tiġi diskussa s-sada naraw x'jiġri. Aħna lina l-importanti u naċċertaw li kun hemm valur miżjud. Dan huwa l-feedback li kellna minn dak li jippratikaw li jiġu mill-Eurojust, ċali l istrumenti li jkollu valur miżjud kemm fl-ambitu tiegħu kemm billi ma jkunx hawn raġunijiet għar refjut li mbagħad jagħmlu inqas effiċjenti u inqas trasparenti. Grazzi. Grazzi lilek, id-direttorju, direttur eh, Knudsen. U l-punt għadu l-istess, il-proġett Eurojust u s-suċċess tiegħu jiddependi minn kemm l-istati membri huma malesti illi jinvestu jemnu fiħax fl-aħħar mill-aħħar l-informazzjoni illi tirċivu intom jiġi minnu. Nirringrazzjakom għal din id-diskussjoni u skambju ta' opinjonijiet u niltaqgħu ma ndumux għaliex għalina importanti li nibqgħu niltaqgħu u nistudjaw soluzzjonijiet ġodda għas-suċċess anki ta' dan il-kumitat stess. Grazzi ħafna mela. Naddu għal ħidma tagħna. Jibba kemm xi punti oħra tixtiequ titkellmu dwarhom. Iva, kieġbok Sinjura Gomez. Grazzi. Signor President. Taħt EOB jena nishti namel proposta għal dan il-komitat li mbattaddi għant il-buro Bħala parti mill-miżuri leġislattivi għana nisa niproponu nidentifikaw miżuri prattiċi. Nasab li l-użu ta' dan il-komitat jista' jixħed dawl fuq ċertu każijiet illi juru eżattament it-tipi ta' rakkomandazzjonijiet illi nkunu qegħdin nagħmlu f'termini ta' leġiżlazzjoni jew proċeduri. Jiena għal daqstan nixtieq nipproponi biex kif smajna mis-Sinjura Knudsen l-istituzzjonijiet Ewropej kienu qegħdin jiffukaw fuq rapporti ta' korruzzjoni, illi jinvolvu biss il-budget Ewropew, però bħalissa qegħdin fi kriżi ekonomika kbira li turi x'korruzzjoni teżisti u kriminalità organizzata li teżisti li qiegħda iċċaħħat lil kontribwenti tat-taxxi tagħna milli gawdu flushom u mill-istati membri tagħna milli igawdu il-flus. Għalhekk kif kien qed jgħid il-kollega Grik aktar qabel naħseb li l-każ tad defense procurement, ġifieri xiri fil-qasam tad difiża li kien qed isir fil-Greċja u li jista' qed jiġi investigat, illi eventwalment bil-mod il-mod qed jibda jiġi investigat ukoll fil-Portugal u bil-mod il-mod qegħdin naraw li issa dina kienet netwerk Ewropea għaliex il-bejja kienu fil-Ġermanja Ġifi dawk li korrumpew kienu fil-Ġermanja, dawk li kienu korrotti kienu fil-Greċja u fil-Portugal li issa huma żewġ pajjiżi li qegħdin jiġu mejuna mill-Unjoni Ewropea se jkun hemm il-bailout tagħhom jisna qegħdin ignoraw din il-kwistjoni kompletament. Il-każ fil-Ġermanja kompla għabbażi ta' investigazzjoni bnedija mill prosekuturi Portugiżi u hemm nies li diġà ġew sentenzati għal korruzzjoni ta' uffiċjali Griegi u Portugiżi, il-proċess fil-Greċja b'xi mod għaddej u xi ħaġġi arrestat u fil-Portugal ma qed isir assolutament xejn. U Iva, din hija kwistjoni komplikata x'dak iż-żmien il-Prim Ministru kien is-Sur Barroso. Mhux qed ngħid li huwa responsabbli ma l-inqas importanti illi jekk mhuwiex responsabbli nuru li mhuwiex responsabbli vinna din il-kwistjoni. Dan huwa il-każ. U jiena persuna illi Ili namel il-menti u ressaq il-menti kullum kien għet niprofa ta' responsabilta tiegħi bħala membru ta' dan il-parlament. Il-mentajt ma' komissarju Malstrom, il-mentajt b'mod dettaljat ħafna bil-elementi kollha u dim il-DG kompetizzjoni, diġi ta' suq intern u ma qed nara interess ta' xejn illi jiċċaraw il-punti u l-kwistjonijiet. Għalhekk nipproponi li dan il-kumitat jipprova jiċċara daw każijiet konkreti u nidentifikaw u niġġustifikaw il-miżuri li ħankun qegħdin nipproponu fit-tmien tar Ovvjament hemm ħafna materjal disponibbli għal dan il-kumitat. Grazzi l-Onorevoli Mazzja. Anna, c'est probablement euh, c'est un geste lourd. Je pense qu'on a 18 mois euh, avec un Għanna Aġenda tas-sammim li jas minn ta' xil xar li ġejjin, mandiġ dubbi din hija xi ħaġa importanti, però forsi għandu jkun il-sottokumitat tad difiża li għamel dan it-tip ta' xogħol għax hija xi ħaġa speċifika ħafna u żomna milli nissokta bl-aġenda tagħna. Jekk għandna dossier daqshekk kbir, diffiċli nindirizzaw ukoll din il-ħaġa forsi kollegi fid-difiża jkunu għadif pozizjoni aħjar. Iva forsi xi ħaġa li niddiskutuha fil-laqgħa tal-koordinaturi din il-ħaġa nirringrazzjakom il-laqgħa li jmiss tal-krim. Ħatkun fit 19 ta' Ġunju hawnhekk fi Brussell. U l-ewwel sal-5 nofs u tinni waħda sa' 6 nofs is-sanna il-laqgħa tal-koordinaturi in kamera. Grazzi.